Witam obecnych wśród nas przedstawiciela Rady. Lodwa Tajba, xie unnil awawek rappresentat la Konsellu, la Komisjoni Ewropea. Ehm, nadilek il-kelma minnaw moment iħor. L-ewwel punt li għanna fuq l-aġenda tagħna huwa d-dibattitu konġen dwar il-mekkaniżmu ta' governanza ekonomika imsaħħa. Ħanisimgħu eh, dikjarazzjonijiet mill-Kunsill Mbatt nisimaw kol eh, konklużjoni tas summit ta' 7 Mejju u laqta tal-Ekofin. Aħna ħajkonna wkoll mistoqsijiet orali l konsil u Kommissjoni u dwar ir-relevanza politika tal-Strateġija 2020 fil-kuntest tal-kriżi ekonomiku attwali. Mbagħad ikun hemm mistoqsijiet orali l-konsekwenzi għal kriżi ekonomiku finanzjali fuq l-istrateġija u l-governanza tagħha Ikun mistoqsijiet mistoqsijiet li oħra dwar x'in rilevanza l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea u xin fil-qafas tal-kriżi ekonomika u finanzjarja attwali. E, jako pierwszy głos zabierze w imieniu Rady. L-ewwel kellim fisem il-kont kontent. Is-Segretarja tal-Stat Garrido. Głosu. Buenos días, grazie. tajba, grazie ħafna President. Kulħadd jaf li ħanna dejjin palissa minn periodu ta' eh, ħafna taqlib finanzjarjament. Xi xurilu, miftit xurilu li u dan l-oriġinu ta' kollu eh, f'xi sentejlu meta kien hemm il-kriżi tas-subprimes fl-Istati Uniti l origini tal-krizi hija finanzjarju fis-settur privat li mbagħad mara saret fenomenu li jaffettwa l-ekonomija real. Huwa waslet għal eh, eh, reċessjoni ekonomika biex inkunu eżatti ekonomikament. Kien hemm nuqqas fil-produzzjoni u żieda fil-qat, żieda importanti fil-qat, speċjalment affettwat l pajjiżi fejn is-settur ta' bini kellu pis importanti. Hemm reazzjoni immedjata mill-pajjiżi, eh, reazzjoni mill-pajjiżi membri tal-Banek Ċentrali biex ikun jistgħu forsi jevitaw l-sistema finanzjarju eh, jisfaxxa. U kien hemm ukoll eh, reazzjoni fil-dak li xaqsam l-ekonomija reali. Ta' kollu l reazzjoni waslet għal konsekwenzi fl-ekonomija pubblika, ġifiri il-flus, l-introjtu tal-finanzi pubbliċi. Nitkellmu dwar il settur privat il-settur pubbliku hemmhekk hemm kriżi ta' stabilta finanzjarja fil-kontijiet tal-pubbliċi ħabba deficit kbar, hemm ukoll kriżi fil-dejn Din hija ħaġa li eh, tiffjerixxi u twassal għal azzjonijiet minn swieq li huma eh, li hemm ħafna taqlib fihom eh, u ħafna drabi hemm huwa soġġetti għal azzjonijiet spekulattivi. U dan jwassal għal żieda importanti tal-limax li swieq jitolbu l-istat l-istati differenti meta jkunu rridu jiddejnu Dan evidentment jaffettwa wkoll l-Eurozona in ġenerali u dan għal din raġuni saret problema mhux ta' pajjiż wieħed jew żewġ pajjiżi jew tlieta iżda eh, jaffettwa l-istabilità tal-Eurozona in ġenerali. Din hija situazzjoni, din hija l-situazzjoni li għanna dimna, eh, l-avvenimenti li aħna u dimna. Vet nota li l-Unjoni Ewropea biex tkun tista' reaġixxi u taġixxi eh, dak li nixaqsam dak li għamilt referenza leh. Jien naħseb li l-Unjoni Ewropea qed taġixxi b'forma korretta ta' kollu. Forsi deret li kienet naqra bil-lajma fid-deċiżjoni ta' kienet forsi eh, ma mxietx f'ħeffa eh, adekwata ma kellha riżultati tajbin, riżultati li għamlu sens riżultati ta' azzjoni prudenti minna tal tal-Unjoni Ewropea, eh, azzjoni li kienet koordinata, l voli jider li forsi diversa miżuri ma jpermettux naraw il-panorama ġenerali, naħsbu l-Unjoni Ewropea għanna strateġija adekwata eh, miżuri fil-żmien qasir, imma rridu nħarsu wkoll li żmien fit-tan-nofs u fit-tul biex nevitaw li kriżi bħal din terġa' taffettwana. Eh, dak li nxaqsu miżuri fi żmien qasir Hemm ovvjament eh, injezzjoni ta' flus pubbliċi u pjan ta' rkupru ekonomiku, pjan li b'xi mod jew ieħor jikkoordina l-azzjoni immedjata dan it-trattament ta' xokk li stati qed jagħmlu biex jippruvaw jillimitaw eh, dannu ta' din il-kriżi kbira Eh, rifless ta' dan huwa l-għajnuna l-qettinata l-Greċja għax ġiġa eh, ġiet avżata mill-Kommissjoni xi xhur ilu li kien hemm diffikultajiet eh, u sitwazzjoni diffiċli fil-kontijiet pubbliċi tagħha. U l-Kunsill indirizza lil Greċja skont l-artiklu 1.26 dissa fejn jagħmel diversi rekomendazzjonijiet u ħajkompli għet eh, ikompli segwi l-izviluppi tal-Greċja. Mux saru rekomendazzjonijiet li greċja mux biss dak li xjasem situazzjoni tal-likwidità fil-kontijiet pubbliċi, imma wkoll rekomendazzjonijiet dwar riformi strutturali eh, fil-sistema ta' pensjonijiet, fil-bżon bżon li wieħed iħares li riforma fil-settur tas saħħa u għalek naslu għal 23 april meta ġie approvat mekkanizmu biex wieħed ikun jista' jaġixxi fil-każ ta' Greċja u din il mekkanizmu l-bieraħ stess kellu l-ewwel eh, eh, avveniment fejn dbatu fondi b'din is-sistema ta' miftiem lil Greċja. Għalek, aħna nistaw najdu li aħna għanna għoddimna l-ewel espressjoni ta' dal-mizuri fi żmien qasir li biex jgħin lil dal-istat bħalma u l-kas ta' Greċja. Fi żmien qasir beda wkoll huwa wieħed mill-aspetti li jiżjed jiġru ċari fil-mistoqsija orali li għanna fuq da mill-deputati Dol, Hofstadt, Schultz u oħrajn dwar il-bżon li wieħed e, e, jara kif jista' joħroġ mill-kriżi e, strateġija mkejla u kontrollata biex wieħed jipprova jevita d diffikultajiet serji u gravi tal-kontijiet pubbliċi, ma fl-istess ħin iżuf moħħu lan mira tal-kabbir ekonomiku. Wieħed rid jieħu miżuri wkoll miżuri fi żmien tan-nofs u fit-tul għax hemm problemi ta' natura strutturali li dajfu għax hemm problemi li dajfu l ewropa meta ġiet iffaċċata situazzjoni ta' turbulenza finanzjarja kbira. L-Unjoni Ewropea qed tieħu l-miżuri u qed eh, toffri miżuri fi żmien tan-nofs u fit-twil li huma importanti fit-tul li huma importanti li wieħed jisħaq fuqhom. Għax dawn ħajk jirreaġixxu jindirizzaw it-tip ta' kriżi li aħna kenna eh, b'din is-sitwazzjoni ekonomika gravi li kenna li affettwa l-Unjoni Ewropea in ġenerali u speċifikament il-sistema tal-Eurozona biex wieħed ikun jista' jirreaġixxi għal kriżi fis-settur finanzjarju l-Unjoni Ewropea eh, implementat eh, diversi miżuri li qed jiġu trattati daw il-ġranet f'din il- kamra u, u naħseb li da pakket li nipprovaw napprovaw kemm jista' jkun biex ikun hemm ftin il-Kunsill u l-Parlament u parti minnu parti relatat minnu hemm miżura li ġiet approvata għal bieraħ mill-Ekofin jiġifieri regolament tal-hedge funds. Daw il-fondi alternativi tew ta' riskju oli jiena qed nagħmel referenza għal da għal-mistoqsija ta' Herens u kombendit li jisħu ħafna fuq dan. Wieħed iżżomm f'moħħu wkoll eh, l-azzjoni fil-G20 eh, l-wieħed eh, jagħmel dak li ġi miftijem fil-G20 Aħadna wkoll l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' riformi strutturali. Hemmhekk qiegħda l-istrateġija ta' 2020 li hija bbażati fuq l-impenn tal-Istati membri li iħarsu lejn ċerta miri mill perspettivi ta' direttriċi integrati li b'ximot jew ieħor ħajġu assoċjati wkoll ma' pjanijiet f'livell nazzjonali biex ikun hemm riforma, pjanijiet ta' riforma. Flimkien mal-istrateġija ta' 2020 huwa importanti li jkun hemm azzjoni biex eh, eh, narawx il-Kommissjoni xħat tiddeċidi mejju eh, li jkun hemm koordinazzjoni fil-strateġija huwa forma li wieħed qed jipprova jirreaġixxi għal kriżi li hemm għal problemi li hemm strutturalment biex wieħed jevdela fil-ġejjieni ma jkun hemmx daw l-punti dajfa. U b'din il-forma eh, l-għan huwa li nfokaw fuq il-valur miżjud, teknoloġija u ħarsu lej l-impatt soċjali Eh, u biex wieħed jara kif jista' tejjeb il-possibilità ta' impik u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima wkoll. Dawn huma fi żmien fit-tul. Imma mhux biss għandna problema fis-sistema finanzjarju privat, imma un problema wkoll fl-istruttura eh, tal-finanzi pubbliċi U li hija waħda mill-miżuri tal-fiżmien tan-nofs u fit-tul miżuri li qegħdin fil-proposta tal-Kommissjoni ta' 12 ta' Mejju li ipprovajna bdejna nittrattaw il-bieraħ fl-Ekofin, il-bieraħ ġi trattat fil-Konsil tal-Ministri tal-Ekonomija u Finanza biex jippruvaw iżommu id-disciplina tal-budget u li jiġi rispettat il-patt ta' stabilità biex wieħed jipprova jevita t-tip ta' kriżi. Għalhekk aħna eh, ħloqna din it-task force li ħad intlaqqa fil-21 ta' Mejju ta' ġifiri din il-ġimgħa biex lan taħħajja li nrispetta u nżommu din id-disciplina tal-budget biex tipprova tikkoordina wkoll il-politika ta' budgets u ta' ekonomija eh, kif proponi Oli Ren, il-Kummissarju Oli Ren. Dawn huma miżuri ta' żmien fittu eh, maħna li rridu ninkludu fid-dibattitu huwa eh, li jiġi impost eh, taxxa fuq il-gwadanji tas settur finanzjarju li jkun hemm ukoll taxxa fuq it-tranzazzjonijiet ta' natura finanzjarja li hija ħaġa li qed tiġi trattata u Eh, bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma affarijiet. In su pregunta. Li għamlu referenza għalija eh, eh, deputati Hems u konvenir. L-istituzzjonijiet kollha qed jaħdmu dan is-sens, f'dan id-direzzjoni, ġanna ħaġa li ġiet trattat fis-sena li għaddiet, sar studju mill-IMF dwar taxxa fuq l-transazzjoni finanzjarji tkellimna wkoll fil-Konsil ta' Marzu u l-Kommissjoni eh, għajmet il-punt ukoll fl ta' April u l-bieraħ ġi trattat fil-Konsil Ekofin. Ġifieri qed għandna qudiemna miżura oħra eh, tal-G20 hija importanti ħafna dan huwa tip ta' miżura fi żmien eh, tan-nofs u fit-tul kif għatjen. Il-bieraħ stess fil-laqa tal- l-Unjoni Ewropea ma' Amerika Latina li saret f'Madrid hemm referenza għal bżonn ta' eh, riforma eh, finanzjarja. Eh, L-Unjoni Ewropea qed qajjem dawn il-punti f'kull laqgħa li jkollha. Qed isiru qed tieħdu passi biex ntejbu l-governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea. U l-Kunsill Ewropew Eh, hemm ukoll partecipazzjoni tal-Kummissjoni u tal-Parlament bħala l-organu eh, leġislatur u ta' kontroll biex intemm President eh, ċar li l-kriżi wera kemm hemm nuqqasijiet fl-Unjoni Monetarja Ewropea. Nħabba li m'hemmx Unjoni Ekonomika li wieħed jantiċipa li jkun hemm fil-trattati mħaġa li eh, qatt ma teżistix fir-realtà. Eh, għandna unjoni monetarja ma mhux unjoni ekonomika. Daw tip ta' miżuri fi żmien tan-nofs u fit-tul ipoġġu l-Unjoni Ewropea fil-triq lejn Unjoni Ekonomika. Dan hija kriża li dajfet l-ekonomija tagħna li eh, b'xi mod kien test għall unjoni imma li ma ma ġarrafix. L-Unjoni Ewropea forsi il-reazzjoni tagħha kienet eh, waħda naqra mm, mhux maġla imma ma ġarfiċ. Kienet risposta tajba għal l-sfidi li għanna u dimna. Jena nispera li l-Konsil Ewropew ta' ġunju jikompli, jikkonċentra u jikkonsolida dan l-approċ biex ikun hemm reazzjoni maquda faċċati b'din il-kriżi min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad jipprepara pożizzjoni komuni f'dak li għandu x'jaqsam il-laqa importanti ħafna tal-G20 dwar il-regolament tas-sistema finanzjarju u kif ukoll dwar id-dibattitu dwar it-taxxa fuq il-transazzjoni finanzjarji. Grazzi ħafna, President. Dziękuję panu ministrowi za przedstawienie. Grazie ħafna, ministru. Għad dikjarazzjoni li għad kemm għamilt Fisem il-Kunsil, mela issa fisem il-Kommissjoni, naddi il-kelma il-Kummissarju Ori Ren. President, honorable members. Uh, President, onorevoli membri, jena hu gost li għatikonna dan id-dibattitu dwar risposta tana, reazzjoni tana li il-krizi u u l-sfidi li għanna fi żmien qasir u fit-tul dwar il-governanza eh, ekonomika. Nibda bl-sfidi li għanna immedjatament u dimna u risposta għal-krizi. Għaxar ilu l-Unjoni Ewropea ħadet vota u ħadet vot u ħadet ġesizjoniet biex gwardja l-istabilità finanzjarja fl-Ewropa. Kien risposta doppja għal kriżi aggravanti li saret sfida sistematika tal-Europa. Kienet risposta, kienet reazzjoni li nħossu li kien pat ta' konsiderazzjoni. Aħna l-ewwel ftemna li kunem hemm mekkanizmu ta' stabilità finanzjarja Ewropew li jiprovdi appoġġ finanzjarju sa' 500 biljun euro. Jumbat eh, jikġi appoġġat mill-IMF minn wieħed tnejn aħna ftemna li nikkonsolidaw fiskalment u kol ta' fl-istati fejn bżon. Daw id-deċiżjonijiet l-Ewropa offrit pakket validu li turi li ċittadini tagħna u l-swieq u li dinja ġenerali li għandna ħan defendu il-munita komuni tagħna l-euro a kwalunkwe kost. Aħna mhux qed nagħmlu da, eh, qed nagħmlu da prinċipalment biex nejnu il-tkabbir ekonomiku sostenibli fl-Europa billi nizguraw li il-teddida ta' stabilita, eh, l stabilita finanzjarja meġiġ ma teddeċ eh, dak it-tkabbir. Eh, din hija r-responsabilità tagħna dwar dak li nixaqsam iċ-ċittadini tagħna. Aħna qed nagħtu forma konkreta għal dan il razzjoni l-bieraħ Eh, il-Kommissjoni il-Kommissjoni tat 14.5 biljun eh, u l-IMF eh, nofs l-ammont biex tejn fil-rifinanzjar u aħna għadam fi żmien. Din hija ovvjament Eh, tiddependi kon hija kondizjonali fuq l-implementazzjoni sħiħ tal-programm li ġi ddiżenjat flimkien mal-gvern gvern Grek, flimkien mal-Commission ECB u l-IMF. Il-Bank Ċentrali Ewropew ħa miżuri straordinarji biex ikun jista eh, jirreżisti l-attakki li saru kontra l-euro reċentement. L-istati membri tagħna fehmu l-importanza kbira li kun hemm konsolidazzjoni fiskali biex niżguraw is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u b'din il-forma ikonna l-kondizzjoni adekwata għal tkabbir ekonomiku fit-tul. il ġimali li għaddiet Spanja u Portugal offrew miżuri ġodda biex jikonsolidaw eh, situazzjoni fiskali tagħhom li huma diffiċli imma huma passi neċessarji biex biex eh, it taffu il-deficits publiċi fl-2011. Eh, aħna għamilna eh, valutazzjoni tal mizuri u għan għamlu komplu da fil-15 li ġejjin. Jena nisħaq li naqis iżjed maġġel tal deficit publiku huwa element essenzjali tal-istabilita tal-pakket ta' stabilità li ġi miftijem fl-10 ta' Mejju mill-Ekofin. U importanti wkoll li żewġ pajjiżi adottaw riformi strutturali li jagħmlu kontribut biex jitejbu eh, u jżidu l-tkabbir ekonomiku, speċjalment dak nixaqstam riformi tas-suq tax-xogħol u l-pensjonijiet. Konsolidazzjoni over Europe. Fiskali hija priorità l-Ewropa fl-istess ħin aħna għandna bżonn nikkoordinaw il-politika fiskali u ekonomika tagħna billi napplikaw eh, differenzazzjoni bejn l-istati membri. Ġifri fi klim ieħor l-esforzi ta' konstellazzjoni fiskali għandhom jkunu adekwati skont il-vulnerabilità ekonomika u fiskali. Pajizi li mandomx eh, spazju fiskali għandhom bżonn daħlu miżura minn immedjatament. Waqt li oħrajn li qegħdin forsi pożizzjoni fiskali aħjar għandhom eh, żommu forsi il-politika eh, inqas restrittiva fiskali biex jtejbu l-impjegi u tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. Evidentement ħajkun żball li għandna nifqgħu. Aħna nfakru li l-ewwel 10 snin tal-euro kienu suċċess. Dak huwa l-punt tat-tluq tagħna Imma l-kriżi uriet li aħna nabżon bżonn narfu li hemm eh, aspetti dajfa. Il-pressjoni eh, tal-kollegi ma kienx biżejjed eh, u hemm bżonn li taffu il-dejn u zbilanċi mikroekonomiċi ma tajniex każ tagħhom 12 ta' Mejju il-Kommissjoni offriet proposti ambizjużi biex issaħħaħ il-governanza ekonomika fl-Ewropa. Aħna nixtiequ nsaħħu eh, sorveljanza tal-budget preventiva, nindirizzaw sbilanċi makroekonomiċi u, u nistabilixxu wkoll qafas b'saħħtu għal eh, ġestjoni ta' kriżi Jiena eh, eh, nispera li jkolli l-appoċ tal-Parlament għal dan. Dan huma l-qofol biex l-Ewropa 2020 tkun suċċess fis-snin li ġejjin. Il-proposta tagħna hija huma bażati, proposti tagħna huma bażati fuq żewġ prinċipji. L-ewwel, li prevenzjoni huwa aħjar mill-korrezzjoni ma najdu li ma permettux li naslu għal situazzjoni ta' kriżi u t-tieni li sorveljanza fiskali aħjar użeb b'saħħitha għandha eh, tiġi akkumpanjata eh, sorveljanza makroekonomika biex hekk tindirizza eh, l-eruq tal-tkabbir ekonomiku sostenibli. Il-proposta tagħna jikkonsistu f'tlet elementi. L-ewwel insaħħu l-element preventiv u ta' korrezzjoni tal-patta stabilità u tkabbir, il ġabla ta' xewka biex nkunu nistaw eh, nsaħħu il-governanza u għarna l koordinament minn qabel eh, dak li nxaqsam l-elementi fiskali biex il-budgets ikunu eh, konsistenti mal-politika konġunta Ewropea. Biex din il-forma ma jpoġux periklu l-istabilità ta' zona ġenerali, kif ukoll dik tal-Stati membri l-oħra. Jirrid inkun ċar fuq dan il-punt. Dana ma jfissirx li aħna għan namlu skrutinju tal-budgets eh, nazzjonali eh, fid-dettalji tiegħu manna l-intenzjoni u laqsu il-kapaċità biex nagħmlu hekk, imma dan jfisser li wieħed janalizza u jkollna reviżjoni, jkollna peer review l-linji eh, ġenerali tal-budget u tal-ekwilibrju tal-budget qabel ma dan jiġu sottomessi, l-abbozz jiġi sottomess il-Parlament bid-dritt legali bażat fuq il-trattat u fuq il-patt biex l-Unjoni Ewropea Ewropea tagħmel rekomendazzjonijiet u titlob ukoll azzjonijiet korrettivi minnaħa tal-Istati membri. Xaħat qal li dan huwa eh, eh, ksur tal-sovranità eh, parlamentarja jiena wkoll kont membru tal-parlamenti u u naf kemm huwa sensittivi il-kwestjoni ta' poteri tal-fiskali tal-parlamenti. Ma kulħadd jaf li aħna mhux qed nippruvaw niksru id-demokrazija u s-sovranità tal-parlament. Iżda rridu niżguraw l-istati membri jirrispettaw dawk ir-regoli li huma ikunu aċċettaw minn qabel. Jiġifieri li inti tagħmel dak li tajt li ħad tagħmel. Għandna bżonn nindaħlu dimensjoni eh, eh, Ewropea mux wara li għan neħdu deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea u fil-żona euro konkretament nafu li deċiżjonijiet nazzjonali għandhom impatt eh, lilin mill-frontieri nazzjonali. U għal din ir-raġuni għandu jkun hemm koordinazzjoni fil-livell Ewropea qabel dawk id-deċiżjonijiet nazzjonali jiġu meħuda. It-tieni ġebla li fuq ħanibnu hija li mmorru lil hemm mis sorveljanza tal-budget biex ikun hemm sorveljanza wkoll ta' skwilibri makroekonomiċi. Għaliex huwa importanti? Id-differenzi fil-kompetittività u l-spazju bej dawk li għandhom deficit u dawk li m'għandhomx eh, żdiedet da f'da l-aħħar xar snin. U dik kienet l-eruq ta' kriżi fl-Unjoni Ewropea, speċjalment fil każ ta' ċerta stati membri. Għanna nevitaw u nħarsu li il-problemi qabel ma jsiru ikbar u jsiru kriżi. Għal din ir-raġuni aħna nipproponi li indikaturi u tip ta' scoreboard biex eh, noqogħdu attenti u eh, biex nkunu nistgħu nagħmlu eh, naflizzaw minn qabel u konna nipel ta' allarma biex ngħidu hekk. Huwa ħaġa ċara li Da ma jfissirx li aħna rridu ndajfu il-kapacità ta' esportazzjoni ta' ta' pajjiż. Al kontrarju, dan qed jipprova e, daħħal ekwilibrju fil-kabir ekonomiku fl-Ewropa in ġenerali. Għax aħna għandna bżonn li insaħħu l-kompetitività tal-esportazzjoni fejn din għandha bżonn u il-talba domestika ehm, fejn din għandna bżonn nagħmluha. Dak huwa l-maniera biex wieħed irid jaġixxi għal benefiċċju tal-Ewropa in ġenerali bħala tim Ewropew. Aħna rridu nkunu ċari li dawk li qegħdin josservawna aħna mhux ħa biex disposti li nitilfu għaxek għanna bżon eh, kapacità ta' ġestjoni eh, b'saħħita għal kriżijiet. Il-mekkanizmu temporanju stablit l-10 ta' Mejju huwa l-ewwel pass kuraġġuż f'din id-direzzjoni. Imma fi żmien fin-nofs u fit-tul il-Kommissjoni tixtieq proponi mekkanizmu iżjed permanenti li huwa suġġett għal kondizzjonalità tal politika u li wara bbażat fuq lezzjonijiet li tallimna reċentement. Aħna għandna bżonn perikli għalhekk għandna namlu li l-mekanizmu ma jkunx attrattiv biex lebda pajjiż u lebda eh, mexxej ma jużax. Imma l-għana kollu l-esperjenza reċentementi tajt li tajjeb li jkun hemm eh, unità ta' tfiħ tan-nar biex tkun tista' tiffaċċa eh, dan in-nar u mhux nibdew nibnu din l-unità ta' tfih tan-nar wara li jkun hemm il-ħruq. Sinjuri, President, biex nagħlaq il-proposti tal-Kommissjoni qed iwettaw it-triq biex ikun hemm qabża kbira fil-governanza ekonomika fl-Ewropa. Jien nixtieq ukoll nattira l-attenzjoni tagħkom għal punt għal deċiżjoni importanti ħafna li saret fl-istess ġurnata li għamilna dil proposti. Proposta biex l-Estonja tkun membru tal-żona ewra fuq il-merti tagħha biex intikom ċifra waqt li d-dejn medju fl-Ewropa huwa ta' 75% fl-Estonja huwa 7.5 mhux 75% iżda 7.5% jiġifieri fuq bażi sostenibbli. Din il-proposta huwa sinjal importanti għall-Eurozona aħna disposti ntolleraw pressjoni, fiduċja u politika sostenibbli u fiskali eh, twassal għal benefiċċja l-Istati membri. In ġenerali, l-inizjattivi tal-Kommissjoni darba jiġu adottati ħajwaslu għal eh, governanza ekonomika iżjed fil-fond u ħanwessaw ukoll l-Eurozona. Fl-EMU wasal iż-żmien li natu ħajja li. Dziękuję panie komisarzu za przedstawienie e, stanowiska komisji. Grazie ħafna, Kommissarju, għal dik id-dikjerazzjoni fisem il-Kommissjoni, issa fissam il pp e, ngħaddi il-kelma lill-President tal pp e, Sur Dol. President, kollegi. L-Ewropa fl-aħħar reaġixxiet il-kapijiet ta' stati ħadu miżuri biex jitrattaw din il-problema għaxar tijemi ilu deċidew li appoġġaw l-ewro Dan huwa pjan li fil-fatt juri solidarjetà fl-Ewropa kontrarju għal dawk li kienu qed jiddubitaw mis-sitwazzjoni li l-pjan huwa insuffiċenti u li għandu jiġi akkompanjat minn miżuri biex jonqsu il-budget nazzjonali u wkoll sforzi ta' taxxa fost l-istati membri, is-27 stat membru ilna najdu l-istess affarijiet għall aħħar ġimagħtejn għal daqstant issa għandna nibqa' għaddejjem dan il-pjan, pjan li jiena nilqa' għaliex dan ser jagħmel sorveljanza drastika fuq il-patt ta' stabilità. Sinjuri, aħna mhux ser noħorġu minn din is-sitwazzjoni mingħajr dawn il-miżuri u mingħajr il-kuraġġ politiku għaliex il-miżuri li kellna nieħdu b'mod kollettiv għall-Ewropa kif ukoll b'mod individwali fuq livell nazzjonali issa għandhom jittieħdu issa u dan japplika kemm għall-gvernijiet tax-xellu kif ukoll dawk tal-lemin. Kien hemm nuqqas ta' kuraġġ sissa, per eżempju, minnaħa tas soċjalisti ġermaniżi fil-Bundestag, però issa irridu nitalmu minn din is-sitwazzjoni, irridu narfu il-realtà fir rigward tal-accounts nazzjonali u rridu nkunu kol ċari dwar l-accounts Ewropej. Rridu li l-Kummissjoni tiggarantixxi dan u tagħmel sanzjonijiet fuq dawk il-pajjiżi li jiksru l-obligi tagħhom. Aħna lkoll nibżgħu mill eh, kastigi mill penalizajiet li jistaw jatuna nibżaw per eżempju anka meta nkunu qegħdin u li naqalaw xi multa għal daqstant irridu noqogħdu attenti hawnhekk ukoll li ma naqlawx multa għal xi ksur ta' liġi. Is-27 stat għandhom jiffukaw fuq il-linji gwida tal-budget il-Kummissjoni talbet għal dan il-ġimgħa l-oħra u jiena tlabt għal dan il-ukoll ftit ġimgħat ilu. Naf li rridu nistaqsu lill istati membri biex jiffukaw iktar iżda l-istati membri għandhom jidraw li huma irdi jitrattaw dawn il-finanzi pubbliċi u miħom xedin jgħidu jiexu weħedhom fuq xi gżira għalihom huma parti minn din il-politika soċjali u fiskali. Għal oħra jiena nifhem li uħud minna huma irrabjati. Hemm min jintalab biex jagħmel sagrifiċċju għal oħrajn, għal oħrajn li qed jaħdmu inqas jew li qed jirtiraw kmieni. Din mhijiex ħaġa tajba le l-Ewropa però trid taħdem kollha flimkien, tingħaqad flimkien b'mod kollettiv. Jiena mhux qed nitlob l-parir ta' Obama hawnhekk, iżda hemm riskju ta' diżintegrazzjoni hawnhekk jekk ma nibdlux il-kultura tagħna u l-atteġġamenti tagħna. Riflessi nazzjonali m'għandhomx eh, jiġu trasmessi fil-riflessi Ewropej. Din m'għandix taqsam mar rating tal-popolarità. Għanna rridu naraw il-situazzjoni fuq uh, medja u fit-tul ukoll irridu naraw kif se investu fin-nies. Irridu Nqumu fuq saqajna, il-grupp tiegħi talab lill-Kummissjoni biex tagħmel xogħlu biex tapplika l-bonus malis practice fl-istati membri. Ser jkun hemm eh, kumpens finanzjarju għal dawk li morru tajjeb u għal dawk li morru ħażin. Aħna m'għandniex nibżaw minn xi ħaġa bħal din għaliex dan ser ikun favur għall ewropa u għall istati membri. U l-ikbar problema li ċ-ċittadini tagħna qed jiffaċċjaw hija dwar il-tfaddil tagħhom jekk mhix garantiti garantiti jew le. Naf nies li ħadmu ħajjithom kollha biex eh, ifadlu l-flus. U aħna rridhom nagħtuhom garanziji fuq dawn il-flus li huma fadlu. Il-Kummissjoni ġiet kreata biex tagħmel dan u f'dan il-kuntest l-istrateġija tal-2020 tista' tagħmel sens, però tista' tagħmel sens biss jekk aħna nkunu seri jekk aħna nimxu kif suppost fi rigward tal-budget kollettivi tagħna u jekk aħna nittrattaw il-kwistjoni tal-qat, riċerka, innovazzjoni, edukazzjoni, etc. Jekk aħna rridu innaqsu fil-budget, kullimkien allura aħna l-MPs u aħna il-ħaddima tal-Unjoni Ewropea aħna iġnamlu l-istess għaliex inkella mustajn nkunu kredibbli. Jiena rajt bosta kriżijiet, ħafna minnhom kienu gravi wkoll u nispera però li din il-kriżi ser tagħtina uh, triq ġdida kemm għall-Ewropa kif ukoll għaċ-ċittadini. Grazzi. Grazzi. Issa fissem il eh, ta' Soċjalisti Sur Schultz. Grazzi President, Sinjuri, kollegi. Naħseb li aħna qed eh, nagħmlu din dibattitu waqt sitwazzjoni ferm serja waħda ta' tedita għall-Unjoni Ewropea. Aħna kellna ideoloġija ta' Lezefer għal snin twal. U kol snin twal fejn is-superjorità tal-soċjetà kapitalista qatt ma ġiet iddubitata minħat. u din is-sistema ekonomika issa waslitna għal lar kriżi finanzjarja, kriżi ta' qatt sa mit-tieni gwerra dinija. Din hija kriżi wkoll morali, kriżi tal-leġittimità tal-istituzzjonijiet. Dan kien għadu qatt ma sa mit-tieni gwerra dinija. Din hija sistema ħażina u hija wkoll kważi immorali, perversa. Santikom eżempju ta' dak li qed nitkellem dwaru. Ħafna miċ-ċittadini tagħna ma jistawx jifmu lill-esperti huma ma jafux eżattament xi tfisser credit default swaps pereżempju jew inkella il-credit insurance ma jagħmlu kuntratt ta' assikurazzjoni ta' insurance u tista' tiġi meqjusa bħala xi ħaġa ta' negozju. Jekk inti pereżempju tara ir-razzett tas-sur dol żgur għandu assigurazzjoni kontra in-nar. Jiena kieku nixtri l-assikurazzjoni tiegħu tas-sur dol jien bħala Martin Schulz il-razzett tijaw u r-razzett tijaw jaqbad allura jiena nkun nista' nieħu l-flus tal-assikurazzjoni tiegħu. Mbagħad jiena permezz ta' hekk ngħid illa jiena għamilt ħafna flus minn fuq daru, però din hija sitwazzjoni perversa ħafna din rridu neliminawha għal kollox din hija situazzjoni dan huwa l-mekkaniżmu li qed nitkellem dwaru hawnhekk dan din mhijiex kwistjoni ta' stejjer ta' daq, le din hija kwistjoni ta' fondi ta' pensjonijiet, ta' unions, ta' l-lima per eżempju, li rridet tixtri kumpanija tal-avjazzjoni permezz ta' hedge fund. Ma rnex liex xtraw xi ħaġa oħra iżda il-fond tal-pensjoni falliet u ġenerazzjoni sieħa ta' għallima li kienu ħalsu kontributi għal 40 sena issa fallew. Din hija realtà ta' sistema ekonomika li issa waslet fix xifer ser kollassa u għandha tiġi eliminata għal kollox. Issa il-gvernijiet qed jintalbu biex jieħdu azzjoni. Aħna tlajna smajna minn għandek sur Lopez Garrido minn għandi sur Ren ukoll. Din tinsema tajba ħafna, iżda aħna qed nirreaġixxu għaliex aħna spiċajna f'sitwazzjoni u nirreaġixxu għal din is-sitwazzjoni però issa jidher li huwa tard wisq. Seta sar ħafna iktar Eh, setaw saru ħafna iktar affajiet qabel kif konna tlabna f'din il-kamra, iżda niprivaw nranġaw is-sitwazzjoni eh, tal-hedge funds. Iżda, meta ikonna l-European Ratings Agency huwa normali li per eżempju fi żmien ta' spekulazzjoni u meta l-Grezja issa leħqet l-ar punt taħħa issa qed inħarsu lejn il- punt li jmiss, il-mira li jmiss u għed nipruvaw namlu l-istess il-Portugal, xtib ta' organizzazzjonijiet u ma dawn li għed jiddeċidu fuq id-destin ta' pajjiż sieħ. Dawn għandhom jiġu kontrollati, għandhom ikunu soġġetti għal għal regoli u dan se ta' kellu jisir snin ilu. Din it-talba ġiet eh, ma ġietx aċċettata minn ċertu gvernijiet li jista' jgħidu jridu jittrattaw kriżi, jimmaneġjaw kriżi. Herr Kollege Langen, Sir Langen, jiena naf li illum wara nafsinhar inti ser tkun qed prezenta mozzjoni u din ija xaħġa tajb ħafna. izda. għanna għanna deficit strutturali fl-Unjoni Ewropea li rridu nitrattaw mill-lat ta' istituzzjonijiet. Għanna krejajna um, Unjoni Ekonomika u Monetarja iżda wkoll fl-istess ħin eh, għamilna uh, uh, Unjoni Monetarja iżda mhux waħda ekonomika. Aħna għandna ħafna politiċi ekonomiċi li mhumiex ikkoordinati bejn l-istati membri vari u xi kultant politika ekonomika waħda tkun f'kunflitt ma' politika oħra fl-istat membru ieħor An anka jekk aħna qegħdin f'żona ekonomika komuni, xorta waħda qed jiġu dawn l-affarijiet. Pereżempju, California falliet u il-politika ekonomika tal-Kalifornja ma tistax tkampa. Allura aħna għalhekk qegħdin nesperjenzaw krizi daqse gravi. Aħna rridu nelbu din is-sitwazzjoni għandna bżonn ta' governanza ekonomika. Aħna din niffaċċaw krizi ta' leġittimità. In-nies qed jirrealizzaw li s-sistema ekonomika qiegħda tfalli u jmandhom lebda konfidenza f'din is-sistema. Huma qed jaraw li l-istituzzjonijiet qegħdin jirreaġixxu għas-sistema u m'għandhom l-ebda fiduċja fis-sistema. Hemm ħafna nies li qegħdin jippruvaw jaħarbu minn globalizzazzjoni u qed imorru lura għar retorika nazzjonali. Hemm ukoll din il-kontradizzjoni, kriżi ta' fiduċja fis-sistema ekonomika tagħna u il-biża mill-livell nazzjonali għal dak supranazzjonali fejn qed jippruvaw isibu soluzzjoni din hija kombinazzjoni li tagħmel tedida għall-Unjoni Ewropea kollha. stant għandna għandna bżonn ta' governanza ekonomika. Għandna bżonn ta' tisieħ ta' regoli tagħna stess u għandna bżonn nimplementawhom u nimponuhom. Is-sur Dol, il-President tal-grupp, tal-PPE għandu joqotna iktar attent meta jikkritika partiti oħrajn. Grazzi ħafna, issa fisem il- Fisem eh, l-għaldes sur Verhofstadt. Grazzi, President. Retorika nazjonalista, eccetera, musser twassalna l-ebdar risposta għal din il-krizi. Dak li għedin l-esperienza illum, sur President, fl-opinjoni tijaj, miex kriżi monetarja eżattament fl-Unjoni Ewropea, mhijiex lanqas kriżi tal-munita unika, imma naħseb li hija kriżi ta' governanza fl-Ewropa. Din hija kriżi ossezzjoni min-naħa tal-Istati membri li jaħsbu li permezz ta' metodi intergovernmentali huma ser kollom uh, eh, l-opportunità li jsolvu l-problemi tal-Ewropa. Iżda, Zona monetarja għandha tiġi mexxija permezz ta' metodu uniku, metodu tal-komunità u għandha tkun bbażata fuq interess Ewropew, mhux fuq l-interess ta' xi trade unions ta' eh, interess nazzjonali bħal per eżempju il-kusil, per eżempju tal-Unjoni Ewropea, fl mill-aħħar dak huwa dak li hu. Xi punti? Is-Sur Garrido nindirizzaw koll il-Kunsill, forsi tista' staqsi l-Presidenza Spanjola biex forsi ma titkellimx wis dwar il-kriżi ta' l-Ewropa. Kull darba l-kriżi tal-euro, kull meta nippruvaw insibu soluzzjoni biex ngħinu lill-euro xi kap ta' stat jgħid xi ħaġa u jimminna s-soluzzjoni li nkunu għadna kemm irnexxilna niksbu. Għadaqstant nitlob lill kunsill biex joqgħod kwiet fil-Kunsill jipprova ma jitkellimx wis żejjed ħallu li l-Kummissjoni tagħmel xogħla li l-Bank Ċentrali Ewropew jagħmel xogħlu biex insibu soluzzjonijiet. It-tieni domanda l kummissjoni s surrejn intom għamiltu deċiżjonijiet tajbin ħafna nhar l-erba li għadda u naħseb li sejrin fit-triq it-tajba. Kontu kuraġġużi iżda tidu tmorru lilin minn hekk dak li għanna jisu xi tip ta' task force, working party tal-Kunsill li ser jintaqa biex jipprova jsib soluzzjonijiet sal aħar ta' Ottubru jew l-aħar ta' sena le. Dan tart wis, ser ikun tart wis. Il-Kummissjoni għandha dritta l inizjattiva intom trid toħorġu bi proposta ambizjuża, proposta globali ambizjuża u għandhom tagħmlu dan fil-ġimgħat ju xur li ġejjin. Ma tidux toqgħdu tistennew għal task force, task force tal-Kunsill biex taraw x'għandu jsir Le, mhuwiex fidejhom biex jagħmlu dan, hija fidejn il-Kummissjoni li tieħu l-inizjattiva għandkom pakket globali tidu tippreżentaw qabel eh, lill-Kunsill u lill-Parlament. Għandu inkludi erba elementi fl-opinjoni tijaj. L-ewel net, konsiderazzjoni tal patt ta' stabilita. Għanna bżon ta' sanzjonijiet. Jiena favur ta' dan. Favur tal-idea ta' surren, nasib kullħat jistaj appoġġa din l-idea f'dan il-pakket għanna bżonnu. Parlamenti Nazzjonali, qabel Parlamenti Nazzjonali provaw il-budget tagħhom ovvjament dejjem ikun hemm skrutinju, skrutinju li jsir mill-Kummissjoni Ewropea. Din mhijiex kwistjoni ta' solidarjetà jew nuqqas ta' solidarjetà le din hija kwistjoni ta' lealtà għal ta' stabilità u wkoll lealtà għall euro Ma tistax tgħid eh, fuqna aħna membri tal patta stabilità, aħna membri tal-żona euro, iżda fi tal-budget le jiddispjaċini ma aħna m'għandnax naqsmu xejn mal-euro dinja fidejna biss na xaġa nazzjonali li ma nistawx namlek, din ma tistax issir. U kol, punti ħor f'dan il-pakket. Aħna għanna ninkludu strategija tal-2020 hija li tikonvinċina. Sissa sor Garido, kull ħaġa li prezenta l konsil ma jikonvinċiniex l-istrateġija tal-2020. Din iża l-istrateġija tal-Lisbona u din fallit. Il-metodu tal-Open Coordination l-istess ħaġa. Le, irridu nkunu serji dwar dan. Jekk tridu tkunu serji dwar dan fil-Kunsill, tridu tagħtu lill-Kummissjoni l-odda kollha li għandhom bżonn għaliex huma għandhom ikunu dawk li qegħdin jibdew imexxu din l-istrateġija tal-2020 li sertejna noħorġu minn din il-kriżi. It-tielet punt, naħseb li huwa il-Fond Monetarju Ewropew li għandu jieħu post il-mekanizmu ta' stabilita' li użajna sissa għaliex sur ren dan sissa kifet intistet mux mhux biżejjed. Dan il-mekkanizmu huwa mekkanizmu intergovernmentali li l-gvernijiet ħarġu bih għedhom. Aħna bżonn ta' unanimita għal kull lawn u li stati membri kollha għandhom jagħtu il għawħed Din ma tistax taħdem jekk mhux hekk. Għaldaqstant għandna bżonn Fond Monetarju Ewropew li jiġi maniġjat mill-Kummissjoni Ewropea. U jekk hemm bżonn mill-Bank Ċentrali Ewropew iżda mhux permezz ta' deċiżjonijiet ta' 16 stat ta' żona euro. U wkoll naħseb li għandna bżonn il-European Shares Market, surren, aħna qed nistennew dan minn naħa tal-Kummissjoni. Irridu ambizzjoni, iktar kuraġġ. Inti trid tippreżenta xi ħaġa għan negozjati qudiem il-Parlament u qudiem il-Kunsill. Grazzi. Grazzi ħafna. President Verhofstadt. Issa fisem il-ħodor is-Sinjura Rebecca Harms. Grazie President, Signori. Il-grupp tiegħi iddeċieda għal darboħra li jieħu pożizzjoni pozittiva fi rigward tal-mekkanizmu tal-stabilazzjoni finanzjarja li ġew adattati ġimagħtejn ilu ġewwa Brussell fit-tmiem il-ġimgħa. Aħna naqdu dan l-appoġġ ma' rikonoxximent ċar ta' politika ekonomika konġunta u politika Eh, finanzjarja konġunta. Għal-grupp tiegħi dan mhux xejn ġdid. Din kienet tradizzjoni għal ħafna żmien. U aħna qed naraw li Surren u Sur Garrido aħna dan qed naqduh ma' talba biex nagħmlu deċiżjoni serja fuq livell Ewropew. U mhux sempliċement biex niġġieldu s-sistemi tal-kriżi, sintomi tal-kriżi skużawni iżda wkoll biex nitrattaw il-kriżi kollha kemm hi, l-effetti kollha tal-kriżi. Skont l-analiżi sa mill-2008 aħna konna qegħdin nġu wara dawn is-sintomi ta' din il-kriżi sa l-2008 meta il-Lehman Brothers eh, fallew aħna konna nippruvaw salvaw il-banek u ikolli ngħid mod ċar lin-nies li l-ewra ma kienieċ stabilizzata ġematejn ilu. Ħafna banek Ġermaniżi u Franċiżi ġew salvati ġematejn ilu kif rajna fl-exchange rates. Iżda, irridu immorru lilin minn dan. Dan qed jiswina biljuni ta' euro, ma nafux minn fejser inġibu l-flus meta aħna naraw il-ftehim tal-ekofin, naraw li dawn huma hemm żgħar ħafna qed jittieħdu fir-rigward ir-regolizzazzjoni tas-suq. L-istat għandu jieħu deċiżjoni b'saħħitha fir-rigward tal-swieq finanzjarji aħna ma nistawx nippermettu li nkunu għastaġġi tal-bankiera, tal-banek, dawn huma rilevanti ħafna s-sistema il-banek u l-bankiera iżda hemm xi ħaġa li mhix qed taħdem tajjeb jekk il- il-politika edha tmur li l mill-eżistenza tal-istati tagħna. Hemm xi punti li jridu niddeċidu dwarhom. Palissa l-affarijiet mixin fid-direzzjoni tajba, però irridu nieħdu konsiderazzjoni il-bonds kollha, il-hedge funds u l-introduzzjoni ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji m'għandix tkun suġġetta biss għal eh, diskussjonijiet retoriċi, iżda għandna bżonn ta' l-introduzzjoni ta' din it-tip ta' taxxa. Biex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu rifinanzjament ta' dak li qegħdin niffinanzjaw permezz ta' fondi pubbliċi. Il-banek u l-ispekulaturi mandomx biss jinżammu f'diskorsi retoriċi, irridu namlu dan u nuru namlu dan b'mod reali permezz l-introduzzjoni ta' taxxa. Għanna bżonn ukoll politika tal-budget koordinata fl-Unjoni Ewropea u xi budget disciplinarju. Jiena nissuġġerixxi li meta aħna nkunu qed nitkellmu dwar il-aġġel tal-kriżi u dwar l-Europa tal-2020 aħna għanna naqblu għal darboħra fuq dak li rridu. U kif l-Istati membri u l-Europa ser ikunu jistaw jagħmlu xi ħaġa ċittadini fis-snin li ġejjin fuq livell nazzjonali wkoll. L-Istrateġija Ewropea l-lum ija li taġiġi f'rigward tar-responsabilità soċjal tal-istati. X'ingħidu għal pensjonijiet, sptarijiet, mużewijiet, teatri, eċetera. Dawn l-affarijiet kollha. Il-kollega tiegħi sur Kovendet qal li greċja għana bżon ta' iktar ħin biex eh, tagħmel il-pjan tal-kupru tagħha, però issa jiena sejt iktar familjari ma' situazzjoni diżastruża f'ħafna stati membri oħrajn. U naħseb li għanna bżon taftit ħin biex naraw kif ser insolvu din il-problema, kif ġajet. Aħna għanna nikkonċentraw fuq kwistjonijiet soċjali din hija l-aħjar ħaġa li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel bħalissa. U aħna għanna bżonn nagħmlu affarijiet birriqa' ħafna mill-lat tal-budget. Irdu niftakru fil-ġustizja bejn il-ġenerazzjonijiet u bħal eh, Greċja Aħna dejjem appoġġjana din tip ta' budget. Issa fir-rigward ta' żvilupp sostenibbli dawn huma punti li għandna niftakru ma bżonn ta' innovazzjoni min naħa tal-industrija u tal-ekonomija. Produzzjoni favur l-ambjent, organizzazzjoni ta' trasport pubbliku. Ma nix ninsew dwar dawn il-punti kollha, aħna rridu ningarantixxu x-xogħlijiet permezz tal-innovazzjoni, permezz ta' sostenibilità. U għal dan irridu iktar fondi, iktar flus. U għal daqstan, sinjuri, Nistaw nitkellmu dwar ta' xi ġadda però nista' ngħidilkom li jiena konvinta llum li minħabba l-kriżi preżenti aħna mhux se nkunu nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni se kemm ma nelbux it-tabu tal-wol tal-Istat Nazzjonali u wkoll il-bżonn ta' tax-xaħjar. Rridu nelbu dan it-tabu, grazzi. Grazzi ħafna. Issa fisem li sijar nagħti l-kelma l-Onorevoli Kerkop. President, Kommissjoni, sfortunatament saret karastika għal dawk li jitkellmu favur l-Unjoni Ewropea illi hemm li soluzzjoni għal kull problema hija aktar integrazzjoni. Dan l-approċċ jinsa l-punt prinċipali Dak li bżonn mhumiex mekkaniżmi żejda għal politika tagħna però rieda politika sabiex inżommu mal li diġà saru, però li m'għadhom ma twettqux. Għalhekk nispera onestament illi Ewropa 2020 ħatkun neċessarja sabiex tindirizza l-kriżi ekonomika li faċċata mill-Ewropa u ma tfallix fuq l-istess bażi. Rigward il-kriżi però aħna sena nafu li sabiex nevitaw kriżijiet fil-futur hemm bżonn li naraw il-budgets preċedenti tal-gvernijiet u li wkoll nimponu sanzjonijiet aktar jibsa fuq l-Istati membri. Però l-informazzjoni dwar il-budgets kienet suppost diġà disponibbli, sempliċement kienet ineżatta. Nisperaw li l-kompetenzi ta' dawk li analizzaw data tiġi mtejba u dan mhux biss billi ikun hemm eh, sanzjoni differenti kien hemm nuqqas ta' kredibilità u billi nkabru l-ambitu tagħhom ma jfissirx li ħan imponu għam aktar serjament. Hemm bżonn ħadar farid biktar serjetà. Kif ukoll rigward id-dejn dan jiriska li jżid il-budget tal-Unjoni Ewropea. U din tmur li lin mill-prinċipji tal-finanzi pubbliċi illi aħna suppost qegħdin insaħħu hawnhekk. Fl-isjar aħna nixtiequ li l-Ewropa tkun ta' suċċess għal dawk kemm li jażlu li jingħaqdu magħna kif ukoll għall-ekonomija Ewropea aktar wiesa' Però l-istati membri tiħdu responsabilità tagħhom mod iktar serju jkunu onesti ma' xulxin u kif ukoll jilħqu l-impenji tagħhom. missjoni taħħa stess il-Kummissjoni temmen li l-proposti tagħha se jwasslu għal aktar unjoni b'saħħitha tal-Unjoni Monetarja. Il-test fis-summit irreferixxa għal governanza u dan irreferita liħu wkoll il-governanza. il governanza però l-verżjoni Franċiża referi tal-gvern eh, sempliċement tal-gvern. Jider li gvern ċentralizzat Ewropew jider huwa l-ambizzjoni għalhekk hawnhekk. U nispera l-Kummissjoni tidrisa l-problemi tagħna u tal-Istati Membri u għall-Unjoni Ewropea fiha nifissa grazzi. Przewodniczącemu imieniu. Grazzi ħafna. Issa fisem il-GUNGL nasti l-kelma l-Onorevoli Biski. Grazzi sur President, l-aħħar ftit laqgħa tal-Kunsill u rewna li aħna mixin lejn il-bidla. Dak li qegħdin nesperjenzaw issa speċi ta' governmentalizzazzjoni tal-politika Ewropea. Hawnhekk qed nitkellmu fuq ir-rwol tal-Parlament il-fatt li nseħħu dan ir-rwol. Aħna neħdu nota tal-ftejmiet bejn il-gvernijiet differenti u qed nitkellmu fuq ammonti kbar li ftehmu bejnietom u dak l-anġa ma' parlamenti ma kienx ħafna x-setaw jgħidu, infatti ftit wis, u hemm bżonn li nsibu difiza kontra dan il-fenomenu. Eh, bħala metodu li jintuża mill-gvernijiet li raw il-paketi ta' salvataġġ u l-bankiet li provaw eh, jagħmlu bailout lill-banek tagħhom. Hawnhekk qed jisaw il-flus ta' minħal ħalla 16 sabiex joħolqu isu kapitalizmu tal-kazino u joħolqu aktar dejn għax iċ-ċittadini huma li dawk li ħajbatu iktar u iktar jekk jirna xilna nansibu 750 biljon euro, ma nafx ma namlu, għan nistampaħ dan il-flus biss ġifiri, dan u l-mod kif rridu meċu l-ekonomiji tana l-għoddim. Naħseb l-Unjoni Ewropea tkun aktar minn hekk, aktar minn suq waħdini bi flus u munita waħda. Sur President, il-Kummissjoni għandha raġun li li tgħid jekk aħna m'għandniex, ma li aħna m'għandniex Unjoni Ekonomika però għandna Unjoni Monetarja. Però wara li għeddan kollu jina ma nistax nara l-istampa ċara għadni għanna l-pat ta' tkabbir u stabilità li falla u għalek s-sanna bżon koordinazzjoni fil-politika tagħna, però naħseb li għalissa daw iż-żewġ punti m'għandhomx jaqsmu fil imkien dak li qed osna hija Unjoni Ewropea Soċjali u koll għanna nuqqas ta' regolamentazzjoni tas-settur finanzjarju m'għandniex kif ukoll koordinazzjoni tal-politika tat-taxxi tagħna u tal-pagi tagħna u koll fuq it-taxxazzjoni tal-finanzi. Ilna nitkellmu ħafna fuqha però għadna ma milna xejn fuq din. L-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha għandhom bżonn jibnu eh, għandhom bżonn jibnu u mhux iħottu. U dan naraħ fil-beża li ħarġet mill-Greċ minn popolazzjoni oħrajn naraw in-noqqasijiet li hemm in-nies imma nkwitati ħafna hemm bżonn li narmonizzaw nsibu standards l-Unjoni Ewropea għaliex dak li għandu xaqsam ma' hedge funds dawn irridu projbiti u anka tax havens irridu projbiti. Jekk tiffaċċja l-kriżi finanzjarja, eh, dak li għandna għamilna samu mhux tajjeb għaliex kien wisq bil-mod. Ma aħniex qed nilħqu mal-iżviluppi tas-sitwazzjonijiet, għandna sitwazzjonijiet eh, serji biljoni għadin jintilfu. Ma naħsibx li l-banek għandhom jużaw l-għajnuna tal-istat sabiex jidħlu fil-but ta' ħala 16. Eh, fi ċirkustanzi attuali jina pjutus ċert li l-kelma problemi bankarji titterġ tiġi definita, grazzi ħafna. Issa nat il-kelma l-Onorevole Savela għall-FD. Grazzi ħafna, President, Kommissjoni, nishtiq din l-opportunità sabiex personalment nirringrazzjak. Nishtiq nirringrazzjak tax-xogħol effiċjenti ħafna li inti għamilt fil-kriżi li pajjiżi l-Greċja qed jiffaċċja. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-gruppi politiċi kollha Ewropej għas-sapport l għajnuna li jaraw l-Greċja. Sinjuri għandi tlet proposti li nixtieq nrikom. Nixtieq kollegi nitlob l-għajnuna tagħkom għal dawn il-proposti rigward l-adozzjoni ta' strument permanenti għal governanza ekonomika eh, l-Istitut Bruegel li huwa eh, istituzzjoni ta' ħassiba e proponi dan. Jgħidu li l-ICB għandu jgarantixxi eh, Eurobond illi għandhom ikopru 60% tal-prodott gross domestiku tal-Istati Membri tagħna kull ħaġa li tmur li lin minn dan is-60% għandha tisselef fuq eh, bażi tal kondizjoni tas-swieq dak li xaqsam ma jkun hemm eh, mal-finanzi sejda li jkun hemm. Dawn huma għalhekk magħrufa bħala red bonds. Dan ħajkun parti mill-mekkaniżmu eh, għal-governanza ekonomika. Aħna aħna maħniex qegħdin nerġun nifintaw kollox mill-bidu naħseb li nistgħu nadottaw dan malajr ħafna naħseb li hemm proposti apposta għal Greċja u naħseb li l-IMF se jtawwal il-ħlas għalhekk minn tlieta għal ħames snin. Jekk din jekk din eh, dan iż-żmien ħajtawwal ukoll minn naħa ta' l-Ewropa u minn dawk kollha li selfuna l-flus, bekk il-Greċja iktar realistikament ħatkun kapaċi terġa' tagħti d-dejn ta' lura. U dan naħseb li huwa sinjal tajjeb li nistgħu nuru. It-tielet proposta li għandi is-soma sieħa tal-għajnuna għal Greċja ħadd intuża sabiex nerġaw nħalsu nerġaw nagħtu l-obbligi tagħna. Hemm bżonn li nkun nistgħu noħorġu u neħelsu xi riżorsi sabiex ikunu jistgħu użati għall-iżvilupp tal-ekonomija Griega għalissa il-gvern Grek jirċivi fondi u qed jippruvaw jużaw dan il-flus sabiex naqsu d-dejn tagħhom. Għalhekk jidher illi m'hemm l-ebda żvilupp għal mem lebda sforza svilup żvilupp bekk. Għalhekk komissjoni naħseb illi hemm bżonn illi nagħmlu iktar sforza biex niżviluppaw l-ekonomija nispera li il-krizi griga u l-uniku prezz l-Unjoni Ewropea ħajkollha tħallas għal għal mod maġġel ta' kif l-amministrazzjoni seħħet f'dan l-aħħar 10 snin. Nispera għalhekk li din tkun l unika problema. So please next time uh, keep your time because I would not eh, Jekk irribkom żommu żmien tagħkom eh, għalhekk eh, nitlobkom biex kull itkellmu żommu fil-ħin mod lilkom. Grazzi. Yes, please. Point of order. Mr. Essar, point of order. Sur President, meta sir President ta' din il-Kamra l-aħħar sena, intajt li ħadd tratta l-gruppi kollha b'mod ugwali. Jien innutajt li Sur Schulz eh, kellu żewġ minuti iktar u inti qed taqbad ma' grupp wieħed speċifiku jiġifieri. Tista' spjegali għalfejn dan? Eh, ja kontroluję. Chciałem pani powiedzieć, że ja kon... Nishtiq najdlek li nżomm il-ħinit tiegħi fuq il-ħinit tal-kallima u veru illi uħut tkellmu aktar mill-ħin li kien allokat lilhom, però is-sinjura li għadha kif tkellmet tkellmet għal ħafna aktar minn hekk. Però nirrispetta l-fatt li jiġit mill-Greċja u li naħseb li għalhekk kellha dritt forsi tkellemna iktar. Pero għalek għana naħseb li għanna nirrispettaw xorta wahda il-ħin mot li l-na biex nitkellmu. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Soda Wagner. Aħna kena nintaqaw għawek wara l-istat il-membri e, u l-kapijiet tagħhom e, femu li aħna li għanna huwa li jkun Europa, iżjed Europa. U Eh, allora essa ehm, eh, eh, tnaqqas il-kapacità ta' veto. Issa għalla volja tard ftaħħar irrealizzajna li aħna kollha qegħdin fl-istess dajsa u li huwa inutli li wieħed jipprova jagħmel l-affarijiet għal rasu u b'forma ta' improvvizazzjoni, ma jiena nixtin saqsi jekk din huwa żmien temporanju jien kella verament ħanibdew b'gvern ekonomiku Ewropew dak li għanna wis huwa governanza, aħna dak li m'għandniex huwa gvern veru biex inkunu eh, fidili għal testment li ħallewna eh, dawk li fundaturi. għalhekk dawk il-riformi li għawu l-Europa u għal importanti biex ikonna eh, disciplina tal-budget u ekonomijon u nħallu għarajna nostalġija tal-sovranità.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 ninformakom li aħna għandna dibattitu importanti ħafna li ħaffetwa l-futur tal-Unjoni Ewropea u bekk issa nagħti l-kelma lill onorevoli Portman Koll. Sur President. Dak li ntallimt illi jekk id-dar ta' Joseph Dawl ħataqbat l ħaseb li ħaġa importanti li nagħmlu għan nitfu dan in-nar. U dawn u ma deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu minnaħa tal-Kunsill. Ġifiri pakket ta' 100 biljun euro il-ġi deċis u dawn ir-regoli bekk irdu jissaħħu. il kunsill iddeċida fuq dan u aħna lek għanna nkunu kapaċi niddeċidu fuq dawn il-punti bl-istess mod. Però minix ċerta jekk aħna nimxux ma dawn it-tip ta' miżuri nkunu qed naġixxu b'mod sensibbli u sensat, aħna rridu nippromovu l-kabir ekonomiku u xogħlijiet ta' ċittadini tagħna bżonn ikollna kumpaniji b'saħħithom. U l-uniku mod kif nistgħu nagħmlu dan huwa b'ekonomija stabbli u kif ukoll munita stabbli. Għal strateġija tal-2020 il-patt ta' stabilità u tkabbir irrid ikun irrid hemm konformità miegħu u dan huwa kruċjali Dan jiddependi għalhekk minn governanza b'saħħitha fuq livell Ewropew. Din hija l-qalba ta' riżoluzzjoni li aħna iddiskutejna f'din id-dar għalek. Aħna naqblu mal-Kummissarju Ren, però nħoss li huwa responsabbli li is-soċjalisti deċidew li ma jagħtux l-għajnuna tagħhom. L-ispekulazzjoni miex eh, eh, il-kawza ta' din il-kriżi aħna aħna nixtiequ nillimitaw eh, dawn l-ammonti responsabbli milli jidħlu fl-ekonomija b'dan il-mod, grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Svoboda. Sur President, kollegi, Sinjora Vortman Koll, m'għandix raġun fuq żewġ punti. L-ewwel net ma nixtiequx naħarqu id-dar ta' Sur Dawl ma nixtiequ naħarqu l-ebda dar, irridu nħodu miżuri kontra dan. Fit-tieni net aħna naqblu mal-miżuri li semma s-Sur Ren, l-Onorevoli Ren. Ħafna mill-miżuri li s semma ġew suġġeriti ġew suġġeriti għal meta jaqbad taqbad id-dar ta' sur dawl, Pero aħna għandna nipprevenu milli dan iseħħ. Is-sur Garrido qal li dan il-proċess ta' teħid deċiżjonijiet huwa wisq bil-mod, huwa veru, kien wisq bil-mod. Is-swieq infatti nnotaw dan, ħaraw x-seħ infatti fl-aħħar xar snin fl-Unjoni Ewropea. Eh, Is-surren wara li l-kompetenzjoni differenti bejn il-pajjiżi differenti bedu għom iktar, ma ġewomx iktar viċinu, dak li ħanet kelmu fuq l-lum. ċaħġa li ma semmejtux li importanti hija separazzjoni bejn il-sinjur u l-fqar. Din is-separazzjoni s-sir abiss u hemm bżonn li jkun hemm sigurtà soċjali u politika soċjali. Forsi inti ma tkunx interessat fuq dan, però aħna rridu miżuri ekonomiċi, miżuri ta' budget u hemm bżonn li niżguraw li nkun nistgħu nispjegaw dan lin nies, però kif se jispjegaw iċ-ċittadini u se jifmuh jekk l-Ewropa hija markata b'differenza daqse kbira bej sinjuri l-fqar. Għaddin ir-raġuni għalfej għandna daw il-protesti kbar u għandna bżonn miżuri tajbin u miżuri neċessarji. It-tarba tagħna lill-Kummissjoni u l-Kunsill hija din. Irridu niżguraw li ma jkunx hemm daqshekk differenza f'dak li għandu ma' kompetizzjoni bejn l-Istati Membri li u l-Istati Membri aktar viċin fl-imkien. Pajjiżi bħal Greċja, Spanja, irridu ntejbu l-pożizzjoni tagħhom. Maħniex qed nitkellmu fuq l-indajfu l-kompetitività tal-Ġermanja, l-Awstrija u l-Olanda, ma rridux inniżlu l-daw l-pajjiżi per rridu ntellaw l-oħrajn. Irridu ntellaw l-livell ekonomiku tal-pajjiżi l-oħrajn għalhekk. Eh, Surren jidir li l diskors tiegħek kellu forsi nuqqas ta' kif inti għandek intenzjoni tagħmel dan. Inti tkellim fuq riforma, iva tajjeb, però hemm bżonn li nispjegaw eżattament x'ridu ngħidu b'riforma fis-suq tax-xogħol, fil-pensjonijiet, Iva tajb ħafna, però mhux t-ridu nħarsu lej budgets, ridu nibnu l-infrastruttura tagħna, u rridu nużaw dak li diġà hemm fl-Ewropa 2020, teknoloġiji favur l-ambjent, u rridu nużaw lek dawn l-ekonom dawn ir rizorsi kollha għaliex ma jħuġ il-miri tagħna. So f'moħħkom għalhekk il kompetitivita u sigurta soċjali. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Valejan l minuta Grazzi ħafna nixtieq nagħti kumment fis-sitwazzjoni tal-Istat Membri u mhux membri ta' żona euro li però xort għandhom l-istess tħassib. Il-mexxejja fil-pajjiżi tagħna qegħdin jgħaddu l-idea li sħubija tal-Unjoni Ewropea għandha tkun garanzija kontra problemi fl-ekonomija, però is-sitwazzjoni tagħna turi bil-kontra. Eh, Iżon euro tiġi attakata minn kull naħad minn kajja l-isforzi kollha u nafu li dan il-flus eh, kontanti huwa forsi soluzzjoni wis faċli għal problemi ikbar. Irridu niffaċċjaw il-problema u rridu naraw li m'hemmx l-ebda soluzzjoni ħra parti integrazzjoni aktar soda għaliex dan l-isbilanċ eh, wassal għal iktar separazzjoni bejn l-istati membri u sabiex niskuraw disċiplina finanzjarja fuq livell Ewropew għandna bron governanza tajba u mekanizmi ta' konformità wkoll. Hemm bżonn li ninkoraġixxu l-investimenti sabiex niġbdu kapital u naqtaw koll ispejjeż burokratiċi irridu naraw miżuri għaqlin li jittieħdu min-naħa tal-gvernijiet. Fir-Rumanija, per eżempju, il-gvern qed jaqta l-pagi u l-pensjonijiet flok inaqqas l-ispejjeż burokratiċi jew għal klijenti politiċi. Fir-Romanija għandna iktar impjegati mis-servizz segret minn kemm għandha l-FBI. E, e, minn flok naqtaw minn għawet, naqtaw minn pagi ta' tobba u tal-allima. Għalhekk jiena ninkoraġix il-Kummissjoni li timxi mal-proposti tagħha u ma ċedix għal pressjoni tal-Istati membri, għal ftit Stati membri sarom par eżempju fil-ġurnata l-lum, grazzi ħafna. Eh, pan Filip Lambert, minuta 30. Nat il-kelma issa l-onorevoli Lamber għal-minuta u nof. Iva, grazzi ħafna, kollegi. Hemm bżonn li kollha fuq pubbliku responsabbli rridu nibbilanċjaw il budget tagħna. U hemm bżonn immaniġġar tajjeb tal-infiq. Irridu nsaħħu s-sorveljanza tagħna fost il-kollegi. Lebda għalhekk persuna fil-Kunsill ma tista' ġanna nemnu li nistgħu nifaċċjaw l-sfidi li qudimna billi sempliċement innaqsu l-infiq. Għalek bekk ħan imbuttaw l-Ewropa f'reċessjoni u nkissru l-kohezjoni soċjali li parti fundamentali mill-identità tal-Unjoni Ewropea. Jekk irridu nerġgħu nistabbilixxu bilanċ ta' finanzi pubbliċi, l-uniku mod kif nistgħu nagħmlu huwa billi nerġgħu ninvestu għaliex ma rridux biss innaqsu d-deficit però rridu ninvestu fil-futur tagħna u rridu nsibu soluzzjonijiet ġodda. Dan ifisser li rridu nagħmlu eh, is-settur finanzjarju tikkontribwixxi għat tranzazzjonijiet finanzjarji u dawk ukoll ħalu vantaġġ mis-sitwazzjoni attwali rridu jagħmlu kontribuzzjoni wkoll. Dan ifisser li rridu nwaqfu u nifqu li nagħtu rigal lil dawk li huma aktar sinjuri fis-soċjetà tagħna u kumpaniji wkoll li abbużaw minn havens fiskali u mill-evażjoni tat taxxa. Dan ifisser li niffaċċjaw tabu ieħor mhux it-tabu fiskali, però tabu tas-sovranità li intom sinjuri fil-Kunsill bil-għajnuna tal-IPP qegħdin tiddefendu sal-aħħar punt. Is-sovranità fiskali kienet falliment u hawnhekk maħniex qed niġildu kontra l-ruq tal-problema Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma lis-sur Epping. Għanna mod biex noħorġu minn din il-kriżi jgħidu l-konservatizmu fiskali. Il-problema strutturali tagħna hija li l-infiq pubbliku kien wisq. Is-settur pubbliku ma kien hemm dabda kontroll għal ħafna snin, anki meta l-affarijiet kienu tajbin il-gvern il-gvern ta' Sur Schruder eh, eċċeda u eh, u l-Greċja ma mhux kapaċi, e, l-klassi politika grega mhux kapaċi manġa. U l-patta stabilità, x'qal sur-prodi fuq il-patta stabilità fl-2020? U qal l-patta stabilità kien ħaġa stupida li kellna bżonn nbidluha, kien il-gwardjan ta' tratedda aħna bid-dinnija u s naraw kif etnizilqu. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn konservatiżmu fiskali għal ħafna snin. Aħna għandna bżonn innovazzjoni u għandna kapaċitajt intraprize sur xogħol. tassazzjoni eh, president minn Spanja naħsibx li dan huwa il-każ, naħseb li dina twassal għas-sitwazzjoni għar. Inti x'ħad tkun il-Robin Hood eh, eh, in reverse jina najt li l-rabja tal-dawk li għandhom pensjonijiet, dawk li għandhom flus imġemma, jina nifem minħalla 16 fil-Germania, xjafu li ħajkollu maħalsu, imma dawk li ħalsu 16 fil-Germania mux dejjem ħajkunu kapaċi ħalsu. U nsib li hija pretenzjuża li li uh, uh, Verhofstadt qal li s Merkel għandha m'għandix titkellem fuq l-euro, x'qed jipprova juri. Grazzi ħafna. Merci, Monsieur le Président. Vous ne calmerez pas les... Grazie, ħafna, President. Ma tistax tikkalma il-swiq eh, finanzjarjajt l-onorevol Leħerik minna ma jkollox għandek bżon kompetizjoni ħilsa ma għan għasta igwaljanza fil kompetizjoni hemm ħafna affarijiet li għanna konċernati s-saħna li qed nipprovaw għamlu u nippruvaw nikkalmaw l-ċittadini inti qed tipprova iddaħħal l-IMF ta' kollu għaliex ma konsultajt ma kellemx konsultazzjoni fuq dan. Eh, issa tiħtu vloba ta' poter biex naraw kif biex taraw kif kontrollaw il-budgets eh, nazzjonali mill-level tal-Unjoni Ewropea. Għaliex ma nitkellmux dwar il-possibilità li tal-introjtu jekk għandna eh, deficit dan jfisser li għandna inqas tassazzjoni fuq il-kapital. U hemm iżjed użet inqas ta' gwaljanza fid-distribuzzjoni tal-għana. Issa dwar il-miżuri li nieħdu għandna bżonn li nbidlu l-istat tal-ICB. Grazzi ħafna qed il-President jaqta' il-mikrofonu. Naddu issa għal Sur Borgesio. Kemm ħaddum l-euro eh, kif għandna issa? Forsi minn hawn sena sentej oħra l-euro jispiċċa jiena ma naqbilx ma fat. Minda self ta' 750 biljun biex inkopri il-tonni tal-Greċja, ma ħosli dan huwa biżejjed biex nibnu l-ġejjieni soċjali u ekonomiku ta' miljoni. għax aħna nistgħu nagħmlu dan ehm, billi nżommu baxx kemm jista' jkun u l-rati ta' imax e, jonqsu l-investiment isir fl-industrija tagħna li bħalissa minn mill-arja minn flok nofqu l-flus fil-finanzjenti polwej ma qilx mal-Kommissjoni Ewropea li e, tajt li qed tipprova tirrivedi il-bilanċ il-bilanċ ta' il-budgets eh, qabel il-Parlament Ewropew. Imma naqbilx ma' l-istrateġija finanzjarja u ekonomika ma tuġi bżon tuġi nota ta' bżonijiet tal-Istat. Il-President jarġija tal-mikrofonu. Naddu issa għal Hans Peter Martin. Grazie ħafna. L-attitudni tal-Konsell li hija kontrarja negattiva l-Ewropa jiena nixtieq nipprotesta kontra da. Qed gergru dwar il-kriżi ma fl-istess ħin trid tarfu li jintkom partjalment responsabbli għal ħafna mill-kawżi ta' dan. Ma miltux dak li kien hemm bżonn. Ħanieħdu eżempju, perempju l-Eurostat. Jiena naf li ġiet kritikata l-uffiċjali ġew kritikati imma dak l-għandu xjaqsam il-Greċja u Spanja u l-Portugal huma eh, urew il-problemi li kellhom kmieni min kien qed jibblokka l-proċess? Intkom f'isem Spanja, Martin mhux qiegħed hemm li naf li kontu hemmhekk għall-Ġermanja dolu nistgħu minn Franza u l-Awstrija tixi wkoll. Intkom blokkajtuha, ma intkom ma li ħaddieħor jifli l-kotba tagħkom, il-kontijiet tagħkom għax nafu li kien hemm affarijiet li ma kinux postom. li jkun fuq li jkun fuq ħafna shows ta' televiżjoni Ġermaniż kien hemm kwestjonijiet fl-Awstrija dwar liġi kriminali dan affarijiet li qed jiġru u mhux aċċettabbli. Aħna ma bżonn gvern ta' emerġenza mhux ħadd tagħmel kif għamlu l-Amerikani. L-att ġrid li sar li l-banek li kellhom jiġu kontrollati eh, ġifiri, tnaqqas ir riskju aħna li għanna bżonn huwa leġittimità demokratika. għandna sistema ta' żewġ kmamar il-Kunsel tajt li hija favur l europa ma internament mhux dak la' qed raw. Grazie ħafna. Ngħaddu issa għal l Norvi Karas. President, Sinjuri, il krizi u rritna forma ċara xinu ma' l-limiti U uritna il-punti dajfa, l-standards doppi u deficits u l-izbali u nuqqas ta' ta' serjetà. U rritu kol li aħna ma minnix xolna li aħna għedin nimminaw il-komunità b'din il-forma, din hija ħaġa li hija vera għall-istati eh, in ġenerali ma kol kommissjon u l-parlament. Tielet, jekk l-Unjoni Ewropea trid tasal għal-miri tagħha u jekk taqbel fuq sanzjonijiet u proċeduri Allura l-Kommissjoni m'għandix tiddependi fuq il-ftehim tal istati membri jekk trid tagħmel xi ħaġa li hija obbligata li tagħmel għanna bżon li l-proċeduri ta' deficit u sanzjoni kunu automatikament għanna waqfu l-blokkaċ tal-Eurostat. L-Eurostat għanda tkun kalla kolla kapacità li t-investiga u t istħarreċ fl stati membri u tkellem minn li t-tkellem. Iva għall-informazzjoni, jgħak kont l-impressjoni li kelli zoċ minuti għajt il-President. Inti minuta, kellek minuta. il-President Raza waqqaf jgħidu li minuta. Lemma, ħajħalli, ħaj jarġa ħalli jkompli minuta oħra. Aħna tkellimniex dwar hedge funds jgħajt il-kellim, jena nishtiq li l-Konsil u l-Parlament nkunu nistgħu nittrattaw da fl-ewwel qari. Issa dwar taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji għandna bżonn nimplementawha, għandna bżonn li din nagħmluha. Il-Kommissjoni għandha tipprepara kommissjon ta' proposta biex biex tara dwar din it-tassazzjoni fuq il-transazzjonijiet. Il-Kunsill għandna għandna bżonn eh, eh, impact assessment għandna bżonn studju dwar l-effetti fuq l-ekonomija reali u għanna bżon iżjed Ewropa u inqas eh, intergovernmentalizmu. Grazie ħafna. Grazie ħafna jgħid il-President. Eh, u jaġi jħollu l-mikrofonu. Issa naddu għall-onorevoli Bullman, President, kollegi, Sur Garrido, Inti t-reprezenta li l-Konsill għawek, jien għandi mistoqsija konkreta biex namil li l-ixtaqt namil namillek. Biex t probaw forsi noħorġu minn dan iċpar, minn dan il-sens li wieħed eh, telef postu. Għandi mistoqsija konkreta. Għalik. Sur Shields għam referenza għal spekulazzjoni, prodotti fuq li wieħed eh, eh, bieħ qabel li wassal li Greċja għada eh, rib il-kollas, problema wkoll għall portugal Sur garido, sa fien inti kontenta spiss ma flekofin. Għaliex intkom ma stajtux taslu b'xi forma ta' azzjoni konkreta l istati membri kollha u tipprojbixxu dat tip ta' prodott. Jiena saqsajt dwar dan f'Berlin f'daw l-aħħar ġimgħat f'daw l-aħħar xhur għal xhur twal. Imma l-bieraħ qablu li għandhom jipprojbixxu li tip ta' prodott għax dan huma velenużi, għaliex huma tossiċi, għaliex aħna jkollna neħtu fid-diżastru qabel namlu daw l-affarijiet. Għandna bżonn daw tip ta' miżura biex nħarsu l-ekonomija tagħna, nħarsu l-ċittadini tagħna, għaliex dan mhux qed isir. Qed titkellem dwar dan id-dewmin il-lajma li kien hemm fil-Kunsill Unħabba dan forsi nixtin għamil suġġeriment. Xi patt, aħna wek fil-Parlament qed nagħmlu proposti konkreti. Regolament dwar il-korpi ta' supervizjoni. Għamilna proposti dwar il-hedge funds ukoll u aħna suġġerejna li għanna bżon dal-mizuri f'livell Ewropew. Sul-langen. Jek tam namlu, tajtint, tista' tingħaqad magħna f'dan il-dibattitu u din saret ħaġa urġenti. Il-Kunsill għandu bżonn jiċċaqlaq biex jiskura li dina tkun leġizlazzjoni u nkunu nistgħu nittrattaw din il-kwestjoni fil-livell Ewropew. Ma bżonn nistennew dil-lajma tal-Kunsill, għandna strumenti fidejna u għandna bżonn nużawhom ejna fil-Kunsill biex niżguraw li l-Kunsill javanza jkollna leġizlazzjoni ħaġa importanti. Grazzi ħafna, jgħid il-President. Grazzi ħalli eh, rispettajt il-żmien allokat lilek. Sinra Desarne, minuta u eh, nofs. Din hija l-kriżi li importanti li l-Ewropa għandha qudiema għalhekk aħna għandna bżonn li nieħdu deċiżjonijiet tajbin u mhux nistennew s-Ottubru. Il-pjan ta' salvagwardja kien tajjeb u tard hija ma tajjeb Għanna bżon nikkomplementaw dak bil-ħolqien ta' ta' IMF e ta' veru billi konna bond, sistema ta' bonds Ewropea u aġenzija ta' rating. Il-munita unika ma tistax funzjona minar ma jkun hemm konverġenza budgetarja, fiskali u ekonomika. L-Ewropa tħalli fidejn fil-swieq u l-spekulazzjoni u mux governanza. Ħta għat nitkellmu dwar governanza, ma forsi għanna bżon nifokaw fuq il-governanza innifissa. Governanza l tal-Unjoni Ewropea li l aħħar snin ma kennix għanna bżon nistablixxu miri ċari, għanna bżon nifokaw fuq id-dejn, ma kollu għanna bżon namlu forma li hija kredibbli u realistika. Fl-istess ħin għanna bżon nħolqu iżjed kapaċità ta' manuvra u jkun nirreformaw ħan nippreparaw għal ġejjini, affarijiet li nagħmluhom fl-istess ħin. Għalhekk huwa importanti li jkun hemm sinerġija bejn l-ekonomija tal-Istati membri u l-ekonomija tal-Ewropea. Għalhekk għandna bżonn nirriformaw il-sistema ta' tassazzjoni tagħna. U namlu li dan tejn l-iżvilupp. U m'għandniex No, ma nistax namlu da, ma jkun konverġenza. Grazie għafna, il-President. Monsieur Renna, euh, vous savez... L'honorable Kampfen. Sur Rennes. Mżewġ forum li naqsu il-deficit. Naqqas l-infiq u zit il-tnaqis għanna bżon koordinazzjoni Ewropea, għanna bżon nżidu t-taxxi, specialment fuq kapital, fuq kumpanniji u fuq gwadani u fuq il-banek, u biex namlu dan għanna bżon li kunem koordinament fil-level ta' Ewropew. Fil-komunikazzjoni tijak tal-ġimma li għaddit memx lebda referenza għal dam, jena l-mistoqsija tijak jgħadin din li hija appoġġata minn kollegi fil-Parlament Ewropew minn diversi gruppi, jekk fil-15 eh, ġejjin ħadd informana dwar pjan ta' koordinament fiskali biex il-seti membri kollhom il-mezzi biex eh, kun jistaw jimmanovraw biex jiżidu ċerta taxxi li eh, eh, dagwa l valur mizju is-sur Verhofstadt qal li għandek dritt ta' inizjattiva, miss għandek dmir ta' inizjattiva. Grazzi għajt il-President. Naddu issa L-Onorevoli Van Dalen għal minuta. President, jiddispjaċini li il-pakket ta' poċt Grek mux ħaj jiffunzjona għandhom deficit fil-budget ta' 14%. Għandhom bżon inaqsu fil-mija fit-3 snin mux ħaj jirnexilom. Hemm miżuri ta' austerita madana kollu Naħseb li dawħa jinqabdu eh, f-situazzjoni ekonomika eżiet mwera. Eh, allora dan ħajwassal għal-aspetti negativi, għanna natu l-allarma, u ma ħajajdu li mux ħajkunux, kunu jistaw iħalsu l-flus l-ura. Umbat li ħajkonna namlu huwa naċċettaw li huma ma jistawx ituna l-flus l-ura u jgħidu l-mem xejze li nistaw namlu il-pajizi tal-euro għandhom bżonn li jikkontrollaw il-budget tagħhom, għandhom bżonn jippubblikaw numri li huma onesti, għandhom jirrispettaw il-patt ta' stabilità u tkabbir u ma jkollhomx dat tip ta' dejni kalajt il l-eurozon. Pan Nikolaos Kontis. Grazie ħafna Sur Xuntis. Grazie President għadu ġewwa l greċa ser jkun hemm strajk ġenerali, l-iktar strajk ġenerali importanti f'dawn l anħar ftit snin. Il-ħaddiema qed jopponu għal miżuri li qed jiġu adottati mill-gvern. Ħaddiema li għadhom jaħdmu ħafna, iżda il-paga tagħhom ma żdiditx. Surren din hija ipokrazija, ipokrazija kbira. Għandna mekkaniżmu u dan jismu l mekkaniżmu tar għajnuna u solidarjetà Però dan naħseb li mhux li tajjeb naħseb li dan huwa l-mekkaniżmu tal-IMF. Aħna tkellimna dwar l-implementazzjoni tal-artiklu 22 tat-trattat għal sitt xhur aħna provajna nitkellmu mal bank Ċentrali Ewropew biex jinbidlu l-politiċi tagħhom u biex ukoll għal sitt tlabna li jkun hemm checks mal-US Credit Rating Agencies. Però intom għamiltu xek, intom eh, permettejtu li l-ispekulaturi għamlu li jridu intom issa qed titolbu għal miżuri ta' austerità. Naħseb li l-Parlament Ewropew irid jitkellem dwar dan skont artiklu 118 ta' Trattat ta' Lisbona u irid ikollna dibattitu ġenwin dwar is-solidarjetà. Grazzi. Sinjuri Andresen, kollegi l-koll niftakru eh, diskors sabiħ ħafna tal-Prim Ministru Spanjol din is-sena, però Spanja għandha issa deficit 11% tal-GDP qed fuq is-segwi l-Greċja. Eh, dejjem nispiċċaw inwaħlu f'xaħat, nippruvaw insibu fil-min inwaħlu, però l-fatt huwa li din il-burokrasija hija responsabbli għal dawn għal din il-kriżi għaliex daħlet pajjiżi fiż-żona euro meta kienet taf li l-ekonomija tagħhom ma kienieċ miexja kif suppost aħna nimpjegaw elf persuna ġewwa Eurostat biex jgħodu jiġbru d-data sempliċement il-hedge funds jista' jkun li ħadu situazzjoni eh, eh, ħadu vantaġġ ta' situazzjoni iżda ma qarimux din il-kriżi, ma kawżawx din il-kriżi. Hija realistika li nistennew li l-ispejjed tas-settur pubbliku fil-Greċja jonqos jekk jekk 20% tal-popolazzjoni li taħdem hija impjegata mill-istat u 50% tal-SMEs għandhom lill-istat bħala l-uniku klient tagħhom. Issa pakket tal-kupru u ta' għajnuna ġie preżentat, però l-pajjiżi li jridu jikkontribwixxu għal dan m'għandhom għandhomx il-flus biex jikontribwixxu bħal pereżempju r-Renju Unit. Fi kwalunkwe każ il-kelima ġiet interrotta mill-President. Grazzi, naddu għas-Sur Molzer. Grazzi, President. ċentralizzazzjoni u l-rapinalizzazzjoni possibilment fi rigward tal-introduzzjoni tal-munita unika għajmu il-problemi prezenti. Munita unika li fuq medda twila ta' żmien miex waħda b'saħħi tal hemm ħafna differenzi bejn ekonomiji varji. Għalkemm il-munita unika għandha bżonn ta' politika ċentralizzata ekonomika bħal xi tip ta' gvern ekonomiku Ewropew, L-ekonomiji l-iktar dajfa jekk iridu jibqgħu fi żona euro jridu jkunu soġġetti għal kontrolli tal-budget stret ħafna u kontroll tad-deficit tagħhom. Iżda ċentralizzazzjoni bħal pereżempju il-Brussels Budgetary Authority li deċidi fuq l-istati fuq l-istati membri kollha ser jkun intervent kbir ħafna fuq sovranità tal-istati membri. Allura, Il-kriżi ma tistax tiġi użata bħala skuża għal iktar ċentralizzazzjoni tal-budget Ewropej. Jekk aħna rridu nitalmu minn din il-kriżi, allura forsi nistaw naħsmu dwar konstruzzjoni ġdida sieħa tal-politika Monetarja Ewropea. xi ħaġa bħal xi alleanza tal-Munita Ewropea. Biex bekk, pajjiżi kun jistgħu jitilqu miż-żona euro jekk ma jkunux jistgħu jilqu il-kriterji ta' konverġenza. il koll nafu li jridu nifrankaw bħalissa u kollox huwa ċar. Jekk kulħadd irid joqgħod jiffranka, anke l-Unjoni Ewropea trid tifranka u ma tonfoqx flus, għaliex inkella ser ikun hemm taħwit fil-kompetenzi u aħna fil-Parlament Ewropew rridu nikkonsidraw jekk fi żmien ta' frankar palissa għanniex nestendu l-budget tagħna għall-istaff u eh, għall-allowances. Dan ser ikun inkunu qed nibatu messaġġ ċar lill-votanti permezz ta' dan. Grazzi għandu għassur Langen. Grazzi, grazie President. 60 sena wara l-pjan ta' Schumann fid-9 ta' Mejju eh, fil-2010 kena l-anniversarju. Il-Kunsill u l-Kommissjoni fil-fat ħadu metodu partikolari. Il-Parlament eh, ġie esklus mill-proċess uh, artiklu 128.2 ġie ntużat. Din mhijiex kriżi, kriżi tal-euro, iżda din hija kriżi tal-gvernijiet, jien għandi rappreżentant tal Presidenza Spanjola hawnhekk qudiemi. X'għamel eżattament huwa? Ma nafux. Bl-ebda impetus, l-ebda ideat għanna t-nitkelmu dwar l-ikbar problema li għanda l-Europa u inti id-deċidejt li toqgħod organizza summit sbieħ ħafna ġewwa Madrid. Tajjeb, iżda, għandna nagħmlu ħafna iktar minn hekk. Il-Kummissjoni ħadet nota ta' dan. Il-Kummissjoni wkoll ovvjament xi timmexxija mill-Kunsill, kien hemm komunikat li ħareċ wara ħafna ħafna żmien. Mero ma kellu l edda proposta tangibli, xejn speċifiku, hawnhekk nabel ma' Sur Bullman mem lebda proposta speċifika. Fejn edha proposta speċifika? Diskussjonijiet biss kenna. Dawn mhux biżejjed, aħna rridu li kummissjoni tkun b'saħħitha kuraġuża, tieħu inizjattiva għal metodu tal-komunità, tal-istituzzjonijiet komuni, tal-proposti komuni. Aħna il-koll nafu li l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri fi kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji għal xi ħaġa li aħna rridu U għanna bżonn. Għalek għanna problemi minna ħata l-istati membri, per eżempju l-istati membri li ma segwewx regoli u għadaqstant nħolqu l-om il-problemi. Sur Schultz, Sur Schultz iktar kmini għalilna. Forsi ju tkellem fizem il partiti għaw iżan naħseb li kellu raġun fuq punt wieħed minnhom biss għall-inqas. Meta konkluda u qal Aħna wkoll edna li l-kollegi Griegi mill-grupp politiku tagħna ddeċidew li huma ma se jappoġġaw il-pakett fil-Parlament Grieg. Jien naħseb li hija xi ħaġa irresponsabbli. Iżda aħna intitolati li nuru wkoll li f'dawn l-istati li jinsabu fi kriżi ġewwa l-Ewropa, ir-Renju Unit, l-Ungerija, l-Portugal, Spanja, eċetera. Dawn bażikament kienu mexxija minn gvern soċjalista dak iż-żmien, grazzi. Eh, Papis Aguilar. Grazie ħafna, President. Fil-leġizlatura bdiet senilu u ma kien nix plenarja fejn ma tkellim dwar il-kriżi huwa veru li aħna m'għandna xejn importanti li nitkellmu dwar kriżi li ħolnot 20 miljun impjieg fl-Ewropa, ma huwa importanti li aħna nkunu nafu xinu l-għan tagħna għax inkella jekk ma narfux il-problema ma nsolvuhiex. Il-kriżi mish tal-euro fil-Greċja hija kriżi li tbetlet tlet affarijiet. L-ewwel eh, nuqqas simetrija bejn l-ekonomija reali u l-dik finanzjarja nuqqas simetrija bejn l-Unjoni Monetarja u nuqqas ta' eh, Unjoni eh, Ekonomika li taqbel mal-Unjoni Monetarja. U u diffikultajiet tal-krizi u d-dewmin fil-risposta li jikkaratterizzaw l-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna qegħdin lura meta nirrispondu għal dawk dawk li qegħdin qiegħda u nitkellmu dwar diffikultajiet li hemm oħrajn li huma nżid kapaċi. Eh, aħna rajna deċiżjonijiet tajbin ukoll fil-Kunsil tal-Ministru tal-Kommissjoni u tal-ġemma li għaddiet imma l-miżuri estraordinarji mhumiex bxejn imorru ma eh, talbiet eh, importanti fuq dak il-pajjiżi li mhumiex kapaċi jillimitaw l-infiq u allura dan jista' jkun eh, idew hemm tkabbir ekonomiku aħna tkellimna fil-dritt ta' ta' Stokkolma aħna kellna l-opportunità l-Ewropa ma ssirx biss bis-suq intern jew bl-Unjoni Monetarja mal-Ewropa prinċipalment hija ħaġa taċ-ċittadini. Aħna nfakru minn ġdid li dawk il-miljuni ta' ċittadini Ewropej li mhumiex kuntenta b'din l-Ewropa u li qed nifulu maħna b'din l-Ewropa li eh, iżjed tfisser iżjed teddit u sanzjonijiet għal dawk li eh, għandhom bżonn jirkupraw Eh, impiegi u skozjoni soċjali jiġġuldu kontra l-far. Mek ma jkonniex Europa bħal din, din il krizi ma jkunx nistgħu nsolvuha. Grazzi. Kirija Goulard, ja ennami silebto. Merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur Goulard. Grazie, President. Nishtiq nirringrazzja l kummissjoni l-Kunsel għal dak kollu li sar mhijiex ħaġa faċli li tipprova tipmaneġja kriżi. Għamiltu ħafna affarijiet fl-aħħar ġimgħtejn milli għamiltu fl-aħħar snin u nixtieq nitlobkom tkomplu għaddejjin b'dan ix-xogħol. il Presidenza Spanjola nixtieq ngħid li intom f'ġunju se tkunu responsabbli għall adozzjoni tal-istrateġija tal-2020 hekk jogħġobkom Poġġuf xi timkom għal ħaġa li ma se taħdem. L-istrateġija tal-Lisbona ma ħadmentx, pereżempju għanna ċertu problemi fl-Europa, għanna bżon ma metodi differenti, kif għal il-sur Verhofstadt, għanna bżon ukoll supervizjoni finanzjarja, emmin għal parlament b'tumur li n-wis, jena rapporter għal riski Ewropej u naf li fil- Tmim il-ġimma dan il-riskju sistematiku ġi miżjud f'ħafna każijiet intom responsabli ta' dan il-pakket, tkunu ambizjużi jekk jiġobkom, għandkom l-appoġġan tagħna tisimgħux minn dawk fil-kunsill li qed jitkellmu dwar nuqqas regolamentazzjoni. Surren jiena nappoġġa il-kuraġġ tiegħek u nilqa l-fatt li l kummissjoni qed tipproponi l-Parlamenti Nazzjonali biex dawn jaħdmu flimkien iktar fuq livell Ewropew, però rrid noqogħdu attenti ħafna dwar dan għaliex hemm ksur ksur li jista' jsir faċilment għal daqsan provaw eh, iħudu approċ inklużiv iżda tiħdux l-impressjoni li Brussel biex bekk il pajzi ma jaħdux l-impressjoni li Brussel qed jipprova jgħidulhom x'għandhom jagħmlu. Spiċċajna f'din is-sitwazzjoni għaliex ivvutajna favur budget eh, deficit fil-budget għal ħafna ħafna snin. Grazzi ħafna Sinjora Swinburne. Grazzi aħna din f'sitwazzjoni diffiċli jissu eh, ma hemmx eh, ruoli biex niprevenu din il-kriżi. Kieku segwejna regoli, il-patta kabir stabilita il-kriterji ta' Maastricht, eċetera, ma konniex nispiċċaw din il-kriżi li ninsabu fija bħalissa. Jiena ninsab situazzjoni diffiċli ħafna biex eh, nar eżattament x'inhuma l-atteġġamenti tal-gvernijiet u dawk tal-banik ta' investiment. Aħna ninsabu flikont kull ġimgħa u niddiskutu l-atteġġamenti ħżina tal-banik tagħna. Din hija fil-fatt dak li l-gvernijiet tagħna wkoll pruvaw jagħmlu. Aħna ntolbu governanza responsabbli iżda il-livell tal-balance sheets, il-finance vehicles, etc u liabilities, undeclared liabilities, etc. dawn ma jorux eżattament kif ikonna governanza responsabli. Fir-Renju Unita aħna konna xokjati bi differenza bejn id-deficit dikjarat ta' gvernijiet eh, tal-gvern li spiċċa u ma dak li sibna fil-verità meta eh, ġew eh, eżaminati il-kodba tal-accounts jiena nispera l ura li issa l-bqija tal europa tkun tista' tagħmel l-istess, tagħmel restating tal-finanzi u tipprova ssib it-triq il qudiem Grazzi. Ja, ena l Grazzi ħafna, Onorevoli De Jong, għandek minuta. Sur President, politika koordinata sabiex niġildu għal din il-kriżi hija neċessarja. Però m'għandniex ninsew l-istituzzjoni finanzjarji ewlenin. Dawn irridu jiġu salvati u għaliex ma il-kontijiet tagħhom fl-aħħar snin. Fl-Olanda aħna kellna nħallsu 2.5 biljun euro żejda frati ta' interess u l-fond ta' pensjoni l-ABP kellu jħallas biljun għal bonds grigi sabiex prati e, ta' interess iktar għalin. Din kienet spekulazzjoni, pero dan issa jfisser li issa jkollna nsalvaw il-fond tal-pensjoni. E, l-Europa 2020 tittifoka fuq l-affarijiet neċessarji u mhux fuq miżuri estremi sabiex nwaqfu l-ispekulazzjoni illi kella dan l-impatt tant negattiv fuq il-Greċja dan kien ikun il-modell tajjeb. Issa nagħti il-kelma lill-Onorevoli Salavrakos għal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq ngħid illi jien naqbel bisħiħ mal-proposti li saru mis Sur Oliren għallan qas fuq punt teoretiku għalli xidir li illi dinja dan huwa kapital politiku għall-Ewropa. Għalhekk naħseb li rridu narfu l-kwalità tax-xogħol li sar. Dak li nixtieq ngħid però huwa niġbidlek l-attenzjoni għal punt specifiku. Nixtieq niġbidek l-attenzjoni illi dan id-deni biex nsejħu l-wek u għateddida u għateddida għad-ċittadini u anke l-ekonomiji tagħna. sa minn Maastricht naħseb li responsabilta tagħna hija illi nħarsu lejn kif nistaw naranġaw situazzjonijiet, marduċ naslu f'sitwazzjoni fejn is-senjuri jsiru iktar senjuri u l-fqar jiftaqru iktar. Disordni ekonomiku fuq skala globali li aħna qegħdin niffaċċjaw bħalissa huwa minħabba li kien hawn daw riservi kbar wis li kienu qed jinħolqu fuq livell globali. Għalhekk din hija xi ħaġa li aħna rridu niffaċċjaw u li rridu nagħmlu sforz sabiex nistgħu nistimulaw it-tkabbir għal darboħra fl-Unjoni Ewropea sabiex niffaċċjaw il-kriżi b'mod tajjeb. Issa nagħti l-kelma lil Onorevoli Mawra għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Eh, Sur Verhofstadt semma n-noqqasijiet u retoriċi kemm nazzjonalisti kemm dawk nazzjonalisti kemm dawk marxisti sabiex niġġieldu għal kriżi u għalhekk jiena ħan nitkellem minn fuq il livell Ewropew. Aħna hawnhekk eh, ftiġimgħat ilu semmejna s-solidarjetà għal Greċja. X'inhu l-punt tal-Ewropa jekk aħna ma ngħinux l-Istati membri meta għandhom bżonn. X'inhu l-punt tal-Grupp ta' Euro, Grupp Ewropew jekk aħna ma nippromovux kultura ta' stabilità. jiġri jekk l-istabilità ssir sinonimu għall-Unjoni Ewropea li marret kontra trattati u edha tħallas sempliċement il- kontijiet tal-pajjiżi li ma adottawx dawn ir-responsabiltajiet lejn iċ-ċittadini tagħhom. Ir-retorika Ewropea kieku eh, titlob l-Unjoni Ewropea biex tkun indipendi u awtoritarja u mhux tikkonsidra l-gvernijiet illi jikdbu fil-rendi konti tagħhom. Aħna rridu nuru l-iżbaljiet, l-iżbalji li saru fil f'dan ħolqin tal-euro fejn aħna m'għandniex politika fiskali komuni jew pensjonijiet komuni. Aħna qegħdin fi kriżi, però l-kriżi ma ntlaħqitx minn Ewropa u Ewropa żejda, però ntleħqet fuq il-livell kontrarju minn Ewropa wis nieqsa Ewropa li trid titfakkar l-istati biex iżommu responsabilità tagħhom sabiex jipprovdu l-istabilità għal ġenerazzjoni futuri. U din mhix retorika fuq il-kondizjoni li nitkellmu fuqhom aħna rridu nimplementawhom u jiffurmaw għalhekk parti minn strateġija politika li tħares il qudiem għal avvenimenti politiċi. Sassolli, l Nat il-kelma issa l-onorevoli Sassoli. Ewropa ta' ċittadini hija dak li rridu, mhux Ewropa tal-Istati Membri. Il-kriżi li qegħdin nifaxxjaw aħna miex hija kriżi tal-politika Ewropea li ma kienx kapaċi t-gverna s-swieq. U aħna biex nsalvaw l euro rridu nsaħħu l-istituzzjonijiet u sabiex nimxu l-in mill-loġika intergovernattiva aħna eh, rrid ikollna governanza Ewropea. U din miex retorika. Ftit xurilu eh, Angela Merkel, il-kanċillier Ġermaniż, eh, wissietna u għallitna l-Europa edha f'periklu. periklu is-sietna però minar ma indikat miżuri konvinċenti għall-investituri fis-swieq. Dan jirriskja illi idajjef aktar il-munita waħdinija tagħna u namlu għalhekk l-Ewropa entità aktar dajfa. E għannat risposta għall-iżvilupp fis-swieq issa kif, kif, issa kif qegħdin. Aħna rajna li l-euro ħajja aktar l-isfel għaliex jista' jkun li meta noħorġu minn din il-Kamra niftaqru iktar u iktar insiguri. Governanza Ewropea biss ħadtina l-possibilità li niddefendu l-munita waħdanija. Irridu nipromuovu l-inklużjoni u nabbandonaw l-approċċ antik ta' politika nazzjonali. U bekk irrid ikollna strumenti b'saħħithom. Irridu governanza Ewropea ġdida sabiex natu motivazzjoni ġdida u politika għal tkabbir. Rridu strumenti finanzjarji adegwati għall emerġenzi li nsabu fihom. Dan il-pjan lek ta' 750 biljun kien importanti iva, però mhuwiex biżejjed. Għanna bżon inizjattiva politika b'saħħitha ħafna illi ħarnexxilha tigwida s-swieq u tippermettilna l insibu mobilità tajba tar-riżorsi. Kemm dak li nxaqsam għall politika monetarja u politika tal-budget illi ma kienux adegwati. Mannix nibżaw mill-investiment u minn proġetti ta' interess komuni, ta' infrastruttura, ta' arfien u ta' ambjent. Dan il-Parlament ftijem u għalek għandu responsabilta kbira sabiex jerġa' jisaħħad b'mod autonomu il-kapacità tal-Istati membri illi joħorġu minn din il-politika intergovernattiva u jerġgħu jsibu għalhekk l-ispirtu Ewropew tagħhom. Minuta u nofs għal-kellim li mis. Sinjuri, is-swieq edin eh, jihdu eh, vantaġġ fuq il-gvernijiet tagħna. U allura din hija sitwazzjoni ta' skandlu Il-gvern qed jieħu l-reazzjonijiet tiegħu meta mbagħad naraw li swieq huma dajfa. Meta l-ewro ġiet introdotta, konna nafu illi ma jistax ikonna il-politika fiskali bl-istess mod kif kena fl-istati membri, iżda ħadna miżuri biex namlu xaġa dwar din is-sitwazzjoni. Fissajna regoli, ir-regoli ġew mbagħad eh, miksura. Allura x'jeħdiġ issa? Regolamentazzjoni b'saħħitha. Iridu nuru min qed jikser ir-regoli, u forsi pala sanzjoni wieħed jitlef il-vot dawn huma l-affarijiet li għandna bżonn. Tieni punt għandna tensjoni interna fi dan iż-żona euro. U din qed issir tassew eżami għalina nistgħu fil-fatt eh, nisfaxxaw minħabba differenzi fil-kompetitività. Allora l kummissjoni teħtieġ tagħmel xi ħaġa dwar dan. Trid tara il-budgets ta' kull stat membru tiżgura illi jekk tara li hemm periklu għaż-żona euro, eh, nitu passi għal dan. Issa il-Parlamenti Nazzjonali għandhom il-budgets tagħhom dak huwa dritt tagħhom. Iżda da ma jfissirx illi ma jistax ikollna xi tip ta' valwazzjoni ġenerali Ewropea irridu eh, nieħdu din l-aħħar opportunità issa biex nindu azzjoni. Il-Kummissjoni il Parlament irridu jieħdu azzjoni flimkien. Jekk ma nagħmlux hekk jiddispjaċini, aħna se jkollna problemi kbar għal ġejjieni. Grazzi President. Ma naqbilx ansi ma' Sur Mauro illi m'għandniex biżejjed Ewropa fil-ġlida kontra l-kriżi. Aħna konna mħazbin dwar il-binja istituzzjonali iżda mbagħad aħna injorajna il-kooperazzjoni fil-ġlida kontra l kriżi Din hija xi ħaġa li teħtieġ kooperazzjoni u solidarjetà. Meta aħna qegħdin niddiskutu Per eżempju, is-sitwazzjoni tal-Polonja fejn naraw influssi kbar u ħafna ċittadini mill uta għaliex dawn qegħdin jistennew wara kollox li l-Unjoni Ewropea tejn. U ftit li xejn hemm għajnuna. L-Unjoni Ewropea hija dajfa xi budget mhux kbir biżejjed u m'hemmx biżejjed fondi għal miżuri speċifiċi. Allura, m'hemmx miżuri finanzjarji biex insegwu il-pjanijiet politiċi tagħna. Nittama li l-budget tagħna ma jitnaqqas għaliex imbagħad aħna nkunu aktar u aktar dajfa. Tux eh, Audi Dio Libta. Grazzi, Sur Audi għandu sewġ minuti. Grazzi ħafna. Iva, żmien għal-verità wasal biex ikonna ċarezza u responsabilità għal din il-kriżi li hija waħda globali mhux biss Ewropea. L-influenza ta' l-Ewropej Kif se influenzaw fil-fatt il-governanza globali jekk mhux se nkunu nistgħu nwettqu l-governanza tagħna stess? Wara 50 sena ta' binja, min kien jobsor li issa jkollna 50 sena ta' dekostruzzjoni minħabba l ekotismu nazzjonali. Kif nistgħu noħolqu ċ-ċittadinanza mingħajr iċ-ċittadini? Kif issa jkollna l-politika mingħajr l-elettorat? Wara l-waqa tal-ħajta Berlin, aħna irġajna qaqadna l-kontinent u ħsibna li skenna s-saħħa, iżda aħna ma rridniex innarfu id-djufijiet tagħna. Issa l-kriżi laqtitna bisħieħ, aħna fraġli, għanna għanna gvernijiet korrotti u dana allura huwa test tal-Ewropa. Nafu illi il rabta li għal aktar dajfa hija l-forza tal-katina kollha kemmi. U allura issa wasal il-waqt sabiex nużaw is-setat tagħna biex insalvaw lil nfusna. Niżguraw illi l-istati membri kif ukoll il-Kummissjoni jagħmlu il-parti tagħhom. Ovvjament il-Kummissjoni m'għamlitx biżżejjed sorverjanza fuq istati. Irridu Ewropa ċara, ta' veru, responsabbli, iva jeħtieġ illi nkunu konformi mal-patt ta' stabilità u tkabbir, iżda rridu u wkoll aktar fiduċja fih dan iċ-ċittadini tagħna u dan ifisser aktar tkabbir, aktar impiegi. U dan ifisser aktar investiment wara kollox. Jekk ma jkollniex investiment pubbliku, tistennew xi l-investiment privat. Allura li jeħtieġ li nagħmlu huwa illi sal-istrateġija tal-2020 jeħtieġ illi konna biljun euro bħala pakket sabiex ikonna infrastruttura, il-trasport, eh, ikonna il-triqat li jkunu aħjar, ikonna s-saxħa, l-edukazzjoni, etc. Ovvjament, noħolqu dawn il-budget il-ġodda billi naħsbu f'kulħadd wara kollox, grazzi. Il-kirija Ferreira jena mistebtu. Is-Sinjura Ferreira għal minuta u nofs. Sr. Presidente, eh, Signor Commissario, quando a União Económica e Monetária completou 10 anos, a Comissão considerou o euro. Meta eh, din is-sitwazzjoni kienet għaddiet minn 10 snin, rajna li l-euro kienet eh, kena sitwazzjoni b'saħħitha għal bidu iżda issa l-kriżi qed turina mod ieħor. L-EMU għada ma ġietx fit-tmielma wara 10 snin. Ovvjament ittieħdu dawn il-miżuri minimi Eh, f'perjodu ta' kriżi iżda ejja ma nilludux ruħna. Il-pressjonijiet fuq eh, il-pajjiżi industrializzati eh, din il-ħsara li tissir ed ovvjament mbagħad ta' meħsara fuq l-euro u mbagħad anki ovvjament ħsara ċittadini. Allora l-fatt huwa dan. L-Unjoni u l-euro huma affarijiet li huma parti minn proċess ta' integrazzjoni mhux biss proġett intergovernattiv. Aħna għandna mbagħad perikli għaliex l-euro tista' tisparixxi l-ewwel nett aħna jeħtieġ illi nikkonsolidaw l-istrumenti illi eh, aħna ressaqna ġifiri il-Eurobonds, il-Fond Monetarju Ewropew u supervizjoni regolamentazzjoni fuq livell Ewropew. Kif ukoll jeħtieġ illi jkollna dimensjoni Ewropea eh, fil-ġestjoni tal-kriżi. Tini punt. Ma jistax ikonna munita b'saħħitha u mbagħad ekonomija djajfa. Il-figura ta' punt perċentwal mhux biżejjed anki biex aħna niġġildu il-qat. l istraġija tal-2020 Eh, ma ħafna dejat tajbin flimkien iżda dana kollu mhux qed jiġi mwetta. Surren, aħna jeħtieġ li konna konsolidazzjoni fiskali iżda dana ma jistax jitkompla bid divergenzi li għat għanna bejn l-istati membri li ma parti mill-Unjoni. Il-politika ta' konverġenza trid tiġi riveduta eh, minnu fih. Grazzi, President. Piotrowski ja ena lepto. Is-Sur Piotrowski għandu minuta.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 Fl-aħħar diskussjoni dwar prioritajiet jiena tkellimt dwar nuqqas ta' rabta li hemm fid-dokument bejn il-kriżi attwali ehm, tal-Ewropa u mbagħad minn dak iż-żmien law il-Kummissjoni l-Kunsill ħadu azzjonijiet biex jiġibu stabilità għal dak li mxaqsam eh, l-Ewropa u naraw illi l ta' biljuni ta' euro irridu b'xi mod isaħħu bil-ġdid l-ekonomija tal-Istati tal-Unjoni Ewropea li qegħdin jiġġieldu kontra deficits fil-budgets tagħhom iżda dara ma jridx isiru mbagħad għad-detriment tal-pjanijiet għall stati membri l-ġodda fosthom il-Polonja li ma trattawx minar għarfin għall-istrateġiji. Ovvjament, jekk irridu nsaħħu din l-istrateġija 2020, aħna irridu mbagħad insibu bilanċ dawn il-kwistjonijiet relatati. Grazzi, eh, l-Onorevoli Majo Orejev. Grazzi, Sur President, nasab li l-ikbar krizi li nistaw nsofru mux dik li għadin insofru issa, imma dik li ħanbatu jek ma konux kapaċi li nitalmu il-talim politiku illi joħroġ minn dan illi inqala. Aħna konna qegħdin ngħixu iktar mill-possibiltajiet tagħna, speċjalment f'ċertu pajjiżi nsejna eh, x'inhi l-ekonomija reali u minn flok għexna eh, fil-ekonomija virtwali. U eh, ma konniex kapaċi laqas nifmu illi bħal f'kwalunkwe organizmu ħaj U mhux l-istess ħaġa li wieħed jgħix u illi wieħed ikampa. Kellna nuqqas ta' ekwilibrju u disproporzjon bejn dak li konna nippermettu u dak li konna nagħmlu. Issa, il-kriżi illi kellna ftit ilu hija differenti minn dik li għandna llum u li għandna llum hija differenti minn dik li ħajkollna ftit xhur oħra. U Issa, issa, qabel konflitt ma jisir wieħed soċjali, aħna li aħna involuti fil-politika jdu nkunu nafu li l-kriżi prinċipali hija kriżi ta' fiduċja, mhux biss kriżi tal-euro. Aw nuqqas ta' fiduċja, kriżi ta' fiduċja, u bekk jridu nsaqsu lil nafusna x'iridu nibdlu, x'iridu nibdlu fl-imġiba u l-ġir tagħna politiku u istituzzjonali f'dan għalhekk il-Parlament Ewropew jaħseb fħattijħor f'istituzzjonijiet oħra u jaħseb ukoll x'inhu l-kontribut li jistajat il-Parlament għal bidla fl-ġir u fl-imġiba. Jiena smajt ħafna raġunijiet għal kriżi l-burokrazija, l-aġenzija, l-gvernijiet, il-banak, però daw l-affarijiet li dun l-għonet l-Ewropa jrid ikollha eh, koeżjoni minima minn dal-Parlament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 nifoka xi ftit mill-ħin tiegħi biex nirringrazzja lill kollegi u anki lis sur Langa li mhux qiegħed hawnhekk. Iva xi kollegi Grigi votaw kontra dan u u anki kontra il-miżuri eh, li u eh, fil-Greċja. Kun tajjeb illi Sur Lange jirrepeti dawn il-kummenti anki fil laqgħa tal-IPP għal li xkien l-IPP anzi il-membri tal-IPP li kienu eh, responsabli għal dak li seħ fil-Greċja matul dal-aħħar snin wara kollox. Allora, eh, tassew rridu nqisu il-problemi li għanna fil-żona euro, iżda u koll irridu nqisu s-sistema globali irridu naraw ma l-problemi hemmhekk u niżguraw illi ma nagħtux wis saħħa għal din is-sistema finanzjarja globalizzata. L-ewwel net hija kwistjoni ta' demokrazija li rridu narfu fl-Ewropa. Jekk l-Ewropa tassew trid tirrispetta il-valuri illi hija dejjem ġildet għalihom irridu xi tip ta' mekkaniżmu ta' poċ għal żona euro m'hemmx dubju dwar dan, iva din hija idea tajba iżda il-mekanizmu ta' ġestjoni tal-krizi mhux biżejjed, jeħtieġ li nqisu wkoll ir-rotot tal-krizi anki fuq eh, livelli oħrajn. Ovvjament se ndajfu il-ġejjini tagħna u tal-dawk li ħajġu warajna jekk aħna nqisu biss l-ekonomija u ma nqisux ukoll it-kabbir u nofru impigi u l-aspetti fundamentali għal welfare state l-huma importanti għalina l-koll. Qegħdin nitkellmu dwar zida fil-kooperazzjoni ekonomika u jeħtieġ illi dana kollu jaħdem maħjar kummissarju biex ikonna aktar bilanċi fi dan l-istess sistema għaliex bħalissa inti ma tistax tapplika l pat ta' stabilità u tkabbira li darba wara kollox ma ħadimx sissa irridu narblu dana kollu mill-ġdid biex ikonna sostenibli kif suppost u biex noħolqu l impiegi għall istrategija tal-2020. Grazzi, is-sur Rangel għandu żewġ minuti. Grazie, Grazzi, President. Diversi kollegi tal-IPP diġa eh, eh, diskrivew ġbija dettaljata ta' situazzjoni naħseb issa issa jeħtieġ li nirreferu wkoll għal rwol tal-istati. Il-gvernijiet nazzjonali fil-fatt għandhom rwol xi u jiġifieri. Dawn jridu ibassru fil-pajjiżi differenti ir-rispett tal-kondizzjonijiet sabiex il-munita waħda tiġi msaħħa u il-proġett ta' integrazzjoni monetarja u ekonomika e, jiġi mwetta u jina jkolli ngħid il-partit tagħna partit e, e illi huwa marbut ma' li pipi jappoġġa il-gvern għal dawn il-miżuri ta' austerità li xaħna nħossu illi l zbalji illi twettqu mill-gvern soċjalist fil-Portugal u issa kulħadd jafbihom dawn l zbalji eh, dawn l zbalji wara kollox eh, issa rridu sibu miżuri biex eh, nirranġawhom u rridu l-appoġġ biex nagħmlu dan. Iżda aħna wkoll nikkritikaw il-gvern Portugiż U dan huwa eżempju għal situazzjonijiet simili għaliex maħniex qed innaqsu d-dejn u allura huwa importanti mhux biss inżidu it-taxxi biex innaqsu d-deficit, iżda rridu naqsu l-ispejjeż nitolbu lil gvernijiet illi kollhom il-kuraġġ illi jadottaw spejjeż illi naqsu li għal miżuri li naqsu l-ispejjeż biex ovvjament inaqsu d-deficit. U dan u jotta l-Portugal kif ukoll għal stati membri oħrajn li qegħdin sitwazzjoni tassew diffiċli. U aħna deputati Ewropej għandna responsabilta anki fiħdan il-pajizi tagħna li ġirdu nadattaw il-miżuri meħtieġa biex insaħħu l-euro u sabiex din il-ħolma tal-IPP u tan alkoll wara kollox is-seħ u għalhekk aħna nikkritikaw il-gvernijiet illi m'għandhomx il-kuraġġ f'pajjiżhom illi jadattaw jadottaw il-miżuri meħtieġa. Grazzi. Grazzi ħafna għandna l-Onorevoli Formissa għal minuta u nofs. På några viktiga punkter har den här kollegi, xi punti importanti dwar il-politika ekonomika komuni għaliex dawn għandhom impatt fuq il-budget il-proġetti ewlenin ta' l-2020 jinkludu eh, l-spejjes u anki l-kontroll ta' l-swiq finanzjarji imbagħad għandna numru ta' kompiti taħt it-Trattat ta' Lisbona. L-Unjoni Ewropea għanda ħafna stati membri li din situazzjoni diffiċli minħabba eh, problemi kbar budgetari. Minna l-oħra eh, jiderċar li l-Unjoni Ewropea tista' tagħmel kontribuzzjoni b'miżuri li huma importanti biex aħna ovvjament nirkupraw pala stati membri. U għalhekk il-budget tal-Unjoni Ewropea eh, irid jikkonċentra fuq oqsma fejn aħna jista' jkollna valur miżjud. Dan il-valur miżjud Ewropew sabiex il-budget Ewropew Eh, jissaħħaħ l-istati membri ma jistawx jimponu eh, kompiti ġodda fuq l-Unjoni Ewropea qed nitkellem dwar il-politika ta' riċerka jien hawnhekk. Proġetti, estensjonijiet ta' infrastruttura, eċetera, biex bekk ikonna ġejjin ekonomiku aħjar. U għalhekk huwa ta' sew importanti illi f'din il-politika ekonomika ikonna attitudni pozittiva negozjati tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Fit-diskussjoni dwar il-perspettivi finanzjari wara l-2013 għaliex inkella maħniex se jirnexxinna nieħdu miżuri komuni għat kabbir u l-impjegi. Grazzi, is-Sur Skila Kakis, issa żewġ minuti. Sur President, Pala membru parlamentari Grek jiena ntenni hawnhekk f'din il-Kamra xi ħaġa li jiena semmejt fil-pubbliku b'mod ċar fil-Greċja. U jiena nixtieq inrott l-apprezzament tiegħi għal appoġġ li l-Greċja irċevit mill-mekkaniżmu ta' appoġġ Ewropew Dana kollu enna biex bekk il-miżuri illi fl-aħħar mill-aħħar se jwassal għal ekonomija Griega aktar b'saħħitha. Aħna konna qegħdin eh, kena bżonn din l-assistenza rridu niżguraw illi l-appoġġ jingħata mbagħad fuqtu għall ekonomiji oħrajn jekk tassew rridu naħarbu mill-perikli li għandna madwarna fl-Ewropa l-ewwel darba li rajna fil-Parlament u istituzzjonijiet oħrajn eh, attitudni ta' deċiżjoni illi nħarsu lejn is-sitwazzjoni ekonomika tal-Ewropa b'mod realistiku. Kif wasanna saw, President? E, raġuni ewlenija hija li aħna qegħdin nonfqu aktar milli qegħdin indaħlu. Maħniex qegħdin ninfadlu. U il-problema hija li ma konniex qegħdin konna qegħdin nonfqu qabel il-kriżi, waqt il-kriżi u anke wara l-kriżi, ovvjament imbagħad inti ma tistax tibqa' e, e, tonfoq flus li m'għandekx mingħajr ma daħal xejn u l-Fond Monetarju Ewropew kif ukoll istituzzjonijiet oħra illi qegħdin jitfasslu flimkien mixin fid-direzzjoni it-tajba, dawn se jkunu parti mir riżoluzzjoni iżda jeħtieġ ukoll li jkollna stimolu, inċentivi. Mhux sempliċement innaqsu d-dejn u d-deficit iżda wkoll niskurraw illi fi żmien qasir malajr kemm jista' jkun dawn jitnaqsu. U allura jeħtieġ illi nħarsu mill-ġdid lejn il-kwistjoni kollha ta' kapitalizmu. 4 miljon persuna. Anzi, forse anki iktar minn hekk. Qegħdin jgħixu binqas minn żewġ dollari kuljum. Numri kbar ta' persuni qegħdin jgħixu b'200 dollaru fix xahar il-modell antik Ewropew irid jinbidel. Jekk ma nbidlux, jekk ma nitux azzjoni u nimxu mingħajr dawmien fil-strutturi eh, fil-binja strutturali, allura se nispiċċaw ngħixu f'aktar faqal. Grazzi. Hubner Grazzi ħafna, Signora Hubner issa. President, memx dubju illi għawnek għanna serjeta fil-krizi attwali u l-spejjes illi għanna minħabba l-użu tal-politika ta u għallura dawk li faslu il-politika irridu jihdu azzjonijiet illi jippermettu eh, li konna ekwilibru eh, mill-ġdid u kol biex nikorreġu eh, politiċi, eh, linji ta' politika li fallew. Iżda għad rridu naraw kif dan se jseħħ u blima eh, linji ta' politika eh, naraw illi nerġaw naqdu triqat kabbir. Aktar regolamentazzjoni mhux garanzija biex nevitaw ir-riskju tal-kriżi attwali. Aħna għażilna triq ta' aktar regolamentazzjoni dan irid jimxi id fit ma' aktar sempliċità kif ukoll illi naqsu l-komplessità ta' swieq finanzjarji. Dak li waċar ukoll illi il-politika fiskali u monetarja mhumiex sostituzzjoni għal riformi eh, strutturali. Dawn ir-riformi rridu jindirizzaw ukoll ukoll id-djufijiet tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u il-dejn u deficits dejjem jikbru u dan ifisser li ikonna aktar inflazzjoni, riskju minħabba politika ta' bitla fil-klima u nuqqas ta' kompetitività. Binqas eh, flus pubbliku aktar irrid isir u allura id-defiċenza flusu ta' flus pubbliku kemm fuq livell nazzjonali u Ewropew dan kollu irrid jiżdied u allura għanna l-ambjent regolatorju u taxxi li ma jtamlux distorzjoni u aktar rati ta' partiċipazzjoni, specialment fost in-nisa, edukazzjoni, riċerka, svilupp. Dawn kollha huma parti minn pakkett ta' miżuri biex ikonna tkabbir impjiegi u kompetitività. Bla dubju ta' xejn l-istrateġija li tirbaħ tal-Ewropa trid tkun ibbażata fuq eh, reġimentazzjoni fiskali, iżda irridu niffukaw ukoll fuq l-innovazzjoni. L-uniku mod biex ikun aktar eh, produttività u żvilupp mod sostenibbli. Il-Kummissjoni, il-Parlament jridu mill-ġdid iġibu rwol strateġiku u biex bekk ifittxu soluzzjoni Ewropej u bekk iċ-ċittadini u s-swieq ikollhom aktar Ewropa. Grazzi, President. E, Mitchell για δύο λεπτά. Mitchell, żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Jien ħada awtomatika li stati sovrani jiridu jkun responsabbli għal miri tagħhom li u l-impenni li jkunu daħlu għalihom. Irridu naraw li huma dawk l-azzjonijiet li tikkontribwixxu għal taqlib ta' issa fit-tletinijiet il-protezzjonizmu kontribwixxa għal tkomplija ta' reċessjoni kenna l-kapacità istituzzjonali tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-Kommissjoni illi jitalmu mill-iżbalji tagħhom. Ix-xogħol tal-istituzzjonijiet kien impressjonanti b-27 membru stat u 16 minnhom membri tal-Euro. L-istituzzjonijiet ħadmu mal-Riserva Federali tal-Istati Uniti, tal-Bank Ċentrali Ġappuniż u oħrajn. Is-swieq għandhom veduta negativa ta' dak kollu li sar. Il-protezzjonizmu ma jaħdimx. Iżda, is-swieq tagħna huma liberi jew inkella din il-forza qiegħda twassalna għal din il-kriżi. U min qed juża dan il-poter biex wassal l-aġenda privata tiegħu u juża dan is-swieq għal miri tagħhom. Il-ewra fil-futur jista ikun il-munita u l-valuta taż-żejt. U hemm ukoll ksir ta' drittijiet sovrani fl-Unjoni Ewropea. Jiena nirrepeti l-istati membri irridu jkunu disciplinati Anki l-istat membru li jinġej minnu. Iżda qed nagħmlu l-enfasi fuq l-istati membri u mhux qed nagħmlu biżejjed enfasi fuq l-attività tas-swieq. U nixtieq nisma' mill-Kummissjoni u mill-Parlament x'qed nagħmlu għal dan ma milniex fil-passat u jeneraw fej wasluna. Grazie, Sir President. Ο κύριος Μεζάρος για δύο λεπτά. Εσόρ Grazie ħafna, Sir President. L-istrateġija tal-2020 hija importanti anke l-lum il-ġurnata fil-kriżi finanzjarja. Minn din il-kriżi ħarġu id-domandi u dawn irridu naħsbu fihom inkella l-istrateġija ma tkunx waħda ta' suċċess. Ma nix nippermettu li l-prestiġġju tal-euro jaqa' irridu nagħmlu dak kollha nistgħu il-pajjiżi fiż-żona euro jikkonsidraw l-euro bħala suċċess. U għadda stant irridu nagħmlu dak kollha nistgħu biex niddefendu din il-valuta irridu nkunu konxi illi hemm anke ramifikazzjonijiet politiċi jew jista' jkun ramifikazzjonijiet politiċi. L-euroxettiċiżmu jista' jiżdied u l-pajjiżi jistgħu jitilfu il-fiduċja tagħhom. Dawk il-pajjiżi li m'għadhom ma daħlux din il-valuta għandhom jiġu appoġġjati biex jibnu l-istrateġija 2020 u f'din l-istrateġija il-politika enerġetika għandhom ikunu inklużi Irridu nsibu sorsi alternattivi tal-enerġija minħabba l-kambjament fil-klima. Irridu nkunu konxi illi jista' jkollna restrizzjonijiet minħabba il-bżonnijiet enerġetiċi tagħna il-karburanti fossili jridu jiġu eżaminati u l-emissjonijiet ta' dioxidu tal-karbonju u l-ħazna għandha tiġi eżaminata wkoll. Hemm ukoll il-kwistjoni tar-riċerka li għandna ninkludu fil-strateġija il-koordinazzjoni u l-integrazzjoni tal bost attivitajiet huma importanti wkoll. Bek biex jista' jkollna Unjoni Ekonomika. Is-Sur Marinesco għandek żewġ minuti. Il-miżuri proposti mill-Kummissjoni u l-Kunsell aħna nil-għawam Kiku dawn il-miżuri ttieħdu ftit ilu ma konniex nispiċċaw f'din il-kriżi nuqqas ta' governanza ekonomika u waslu għal teħita deċiżjonijiet mera konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew. Apparti dan m'hemmx mekkaniżmi għal wara il-kriżi tqedu somom kbar ta' flus fil-banek u salvazzjoni tal-banek dana kollu ma jenitx l-ekonomija il-patt ta' tkabiru stabilta ma wassalx għal dak li xtaqna aħna. ċertu stati ħaddu deċiżjonijiet li moru kontra xulxin. Kien hemm min għażel li jieħu miżuri ta' austerità kien hemm min ma dan ma ridux. L-istati kollha huma responsabbli għal din il-kriżi. Ma nistgħux nikkonsmaw iktar minn dak li nipproduċu, ma nistgħux nonfqu iktar mill ndaħlu mit-taxxi, għandna bżonn stabilta' finanzjarja u dastant il-proposti għal ħolqien ta' ta' mekkanizmu ta' stabilità finanzjarja jew Fond Monetarju Ewropew huma assolutament neċessarji. dana kollu għandu jkun hemm ukoll miżuri oħrajn mekkaniżmi ta' kontroll bekk biss jista' jkollna governanza ekonomika li jgawdu minna l-istati membri kollha. Grazzi. Kollegi, issa għanna l-proċedura catch di qiegħed nassumi il-Kommissjoni il-Konsell il kummissjoni il kunsell il jaf ikollhom punti ta' sostanza jiddispjaċini li ma nistax kontenta li kulħadd imma nkella ma nkunux nistgħu nagħtu l-opportunità li kulħadd jitkellem għandek minuta. Nilqa l-kommenti tal-Presidenza Spanjola dwar li fukar fuq il-kompetittività u nasab għanna bżon inkomplu nitħattu fuq dan fil-Parlament il-Kostell u l-Kommissjoni. Dwar il-kommenti tijak, dwar il-risposta li damet ma waslet għanna bżon nitkelmu dwar dan. il istati membri jistaw fil-fat il-nessilom jaġissu iktar malaj meta kena l-problema tal-banek. Il-Kommissjoni edha tfittex għal erba' pilastri ġodda, naħseb il-Kummissjoni għandha terġa' teżamina r-rwol tagħha stess f'din il-kriżi, nemmen il monitoraġġ ta' l-patt ta' stabilità u tkabbir kien wieħed ta' poter dajje fil-maħadimx, kieku ma konniex nkunu f'din il-sistema li tikom iktar poter jaħdem jekk intom tużaw il-poter li ġandkom. Grazie. Il-kirija Basescu jena lebto. Signora Bazescu, għal minuta. Această perioadă de criză economică, strategia Europa 2000... Dan il-periodu ta' krizi ekonomika, l strategia ta' Europa 2020, donna sfida ma' fil-verta opportunità. Jaf ikun stimulu importanti għall appoġġ ta' riforma soċjal-ekonomika li huma importanti għal medda twila il-solidarieta u l-attabilità u matnejn importanti u il fonti għandhom ruol importanti biex jitnaqsu l-sbilanċ bejn ir-reġjuni differenti tal-Unjoni Ewropea minna għal waħda u minnu l-objettivi tal-Unjoni Ewropea ma jistawx isiru miri nazzjonali għandhom jiġu adattati għal possibiltajiet ta' kol pajjiż. Il-Gvern Rumen stabilissa grupp li għandu l-objettivi nazzjonali u jkollu l-lan li joħsib il-pjan nazzjonali riforma. Minuta għal-kelima li mis. il-banek u s-swieq donnom umaw ħatja ta' situazzjoni prezenti tagħna l-ewwel kellna l-Greċja, issa Spanja u l-Portugal u għajna fin-nasba tal-ispekulaturi u Is-solidarità waslet tar twist. Issam ħafna nies qed jitkeċċew fil-fatt fil-Greċja. Għandna bżonn iktar solidarjetà soċjali irridu nirrevedu s-sistema soċjali u bankarja. Irridu nkunu ċerti li l-patt jaħdem kif suppost u jkun hemm koordinament tal-politika ekonomika u nifukaw fuq il-kompetittività. Irridu Ewropa binqas differenzi għanna bżon program iffukat fuq in-nies fejn tidħol il-programm Ewropa 2020. Issu Schmidt għal-minuta. Grazzi, għanna bżon iżjed kooperazzjoni, iżjed solidarjetà u mhux protezzjonizmu u nazjonalizmu nafu l-istorja dan għal-mitulna. Nemmen li huwa diffiċli illi tifhem l-azzjonijiet tal-Ministri tal-Finanzi dwar ċertu budgets fix-xhur li għaddew il-Ministri tal-Finanzi imissom intebħu għaliex ma tistax tara s-sitwazzjoni tiegħek biss. Tista' tivverifika dak ta' pajjiżi oħrajn tista' tara Spanja u Portugal iżda mhux tiegħi, iżda aħna niddependu minn xulxin għal dastant il-fiduċja hija essenzjali. Komissarju Ren, il-Gvern Svediż ukoll u l-Finlandja wkoll aħna tallimna lezzjoni tagħna mid-disajnijiet wa dastant irridu nappoġġaw il-proposta Ren. Min Minuta l-kellem li miss. Aħna s'issa ħadna pass wieħed biss biex intejbu is-sitwazzjoni. Irridu nieħdu pass ieħor proporzjon kbir jaħdmu foqsma mhux produttivi pal per eżempju l-amministrazzjoni u dastant ma tistax iżomm il-pass ma dawn il-burokrati kollha. Mem stant universitajiet bħal manna aħna, iżda l-amministrazzjoni mhijiex kompluta u għaldastant ikollok kompetizzjoni naturali. Għandu jkollok ambjent iktar sempliċi, iżjed indipendenza għal l-imprizi. L-Onorevoli Bronz għal minuta. Il-krizi ekonomika sistemi fil-fatt u problemi kbar il-valuta unika għal 27 u iktar fil-futur membri hija bbażata fuq il-mudell illi d-dinja l-aħjar idea għall-ekonomija. Iżda hemm problemi il-globalizzazzjoni tista' twassal għal problemi kbar. Ma nistgħux nippermettu illi prodotti rħas minn pajjiżi terzi jitħlu bla xkiel fil unjoni Ewropea nanna l problema tal-outsourcing, il-manifattura qed titlaq f'pajjiżi tat-tielet dinja u dawn huma kollha fatturi negattivi. Nixtieq ringrazzjar il-Kummissarju Ren għal kliem tiegħu ta' konfidenza u fiduċja. Jien nista' niżgurakom illi l-Estonja għandha dejn ta' 7.5 ta' inflazzjoni ta' 7.5% tal-prodott domestiku gross. U nispera li jintom taraw l-Estonja pal eżempju pozittiv. U l-applikanti kollha għad-żona euro jiġu trattati skont il-merti tagħhom. aħna tamlu kontribut tagħna għal patt ta' solidarjetà. Aħna ma nix naraw l-Unjoni Ewropea bħala opportunità biex nirċievu iżda possibilità biex inkomplu nimxu politika komuni. Is-Sur Berger għal-minuta. η κυρία Γιαλοβιέσκα για ένα λεπτό. Grazie ħafna, Sur President. Din hija diskussjoni essenzjali għalina għandha xtaqsam marbuta fil-fatt mal-integrazzjoni Ewropea l-istati membri kollha għandhom ikunu responsabbli għal mekkaniżmu ta' stabilizzazzjoni f'din is-sitwazzjoni ekonomika Ewropea l abdu għet minna mandu jkollu dubju dwar il-fatt li l-monitoraċ tal-impenji huwa essenzjali. Ħadd minna mandu jkollu dubji illi il-monitoraċ tal-ispejjeż pubbliċi u l-koordinament tal-budget u l-pjanit tal-forma fl-istati membri huma wasl punt importanti dif triq tajba għas soluzzjoni ta' dawn il-problemi li tqajna magħhom. Il-patt ta' tkabbir u stabilità huwa essenzjali l stabilità makroekonomika Ewropea. Għandu jkollna disċiplina bejn l-Istati membri. Għanna najdu minn huma dawk li żbaljaw. Għanna bżonn riformi, iżda rridu attenti mill-sanzjonijiet finanzjarji iżda il għaliex jistgħu ikollhom effett negattiv fuq pajjiżi li diġà għandhom diffikultajiet kbar. L-onervili jakom sari għal minuta. Fil-krizi, il-psikoloġija hija dik li tipprova ssib il-ħtija sib issib dewa jew soluzzjonijiet fl-Ewropa tista' tara dan l-approċċ fil-fatt nazzjonaliżmu qed jiżdied f'ħafna pajjiżi, il-protezzjoniżmu fil-fatt ukoll u qed nippruvaw nsibu soluzzjonijiet oħrajn. Iktar ma tkun b'saħħet sistema politika fl-Unjoni Ewropea fuq livell nazzjonali iżjed nistgħu naħdmu kontra l-forzi tas-swieq Nasab għanna nieqfu nsemmu il-Greċċa, il-Prim Ministru Grek, il-politiċi Gregi, in-nies tal-Greċċa għandhom bżonn rispettana u ma qed jieħdu deċiżjonijiet diffiċli ħafna. Il-Finlandja u l-Svezja fil-bidu tad-disajnijiet kienu il-Greċċa, konna il-Greċċa u kellhom jieħdu dawn id-deċiżjoni diffiċli u aħna rnexxejna. Il-President jgħid li qed jipprova jżomm l-objettività tiegħu hawnhekk. Is-Sur Toyla. Sur President, kollegi, fid-dibattitu meta nkun qed nippruvaw ikonna governanza ekonomika, irridu naħsbu dwar il-medda twila bħalissa qed naħdmu fuq stabilizzazzjoni immedjata, żdanna bżonn viżjoni għal ġejjieni. Ta' trattat ta' Lisbona dan ktibnieh u l-ekonomija ta' sfiq soċjali kienet propju il-miraklu ekonomiku ġermanis. Fil-ħamsinijiet konna nafu li għanna nirregolamentaw il-swieq u għanna bżon fil-fat issa approċ simili mux biz għet nitkalmu dwar ħol intampiegi għanna bżon għafas il-president waqqaf il-kellem. Danke. Sur sober ma jela minuta. fl strategija 2020 iddu naraw x'inhija il raġuni tal-kriżi. Kienet tagħmel sens li jkollna sistema ekonomika stil Amerikan? Le. L-euro ma trix tfisser ridistribuzzjoni kbira u solidarjetà ta' bil-fors. Fis-suq finanzjarji m'għandniex inkunu separati mill- l-ekonomija reali. l fcc proposta mill-Ġermanja u l-Awstrija l-bira naħseb illi permezz ta' taxazzjoni tal-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji huwa approċċ tajjeb. Issa rizu jkunu iktar kuraġġużi. Jekk inti tqarraq titkaċċa mill-żona euro daqshekk. Is-surumi. Grazzi President, Kummissarju, Signuri. L-istrateġija 2020 hija ta' sfida kbira lina. Rridu niffokaw fuq l-SMEs mod partikolari, naħseb li għandu jkun hemm. Talba illi sal-2020 aħna nkunu aċċertajna li ikun hemm mill-inqas livell ta' kwota ta' 20% għall-SMEs bħala medja. Naħseb li għanna bżon settur tal-SMEs b'saħħtu ħafna fl-Ewropa żew terzi tal-ħaddiema hemm jaħdmu u 50% tal-GDP jiġu mill-SMEs u 80% wkoll ta' dħul fiskali ġej mill-SMEs. Għalhekk irridu ikollna miri biex nirranġaw din is-sistema tal-SMI, e. so hawnhekk kummissarju Rejn qed nitlob lilek biex taċċerta li tagħmel xi ħaġa l-SMIs u tejn sabiex is-saħħa dawn il-kumpaniji u l-ħaddiema tagħhom. Sur vera l-minuta. Sir President, rappresentanti tal-Kunsill, sal kummissjoni Illum smajna ħafna affarijiet interessanti fuq il-kriżi b'mod partikolari fil-Greċja u ħafna mid diskussjonijiet kienu jirrigwardjaw il-governanza tal-Unjoni Ewropea fil-futur. Però għamennu wkoll kif smajna kemm minn kollegi oħra illi jeżistu dawk li jixtiequ isibu minnuħati għas-sitwazzjoni. Irridu nsaqsu minnu responsabli, mhix biss di mhix biss responsabilta kollettiva tal-istituzzjonijiet u l-Ewropa, jiena nixtieq nitlop l l-munja biex jerfa' responsabilta u kien il-Kummissarju tal-Finanzi qabel u kien kritiku ħafna ma eh, għal ċertu stati membri fil-mandat tiegħu fil-passaġġ u xorta il-kriżi tal-Greċja Eh, seħħet, irrid jispjega ruħu. Is-Sur Kelly. President, minuta u ħafna xnajt. Biex niskarmu fuq din il-kriżi finanzjarja li tiġa seħħet kena nuqqas ta' supervizjoni, nuqqas ta' governanza, nuqqas ta' responsabilta. Issa għedin nipruvaw nanticipaw din is-sitwazzjoni sabiex ma terġax tirrepeti ruħa u din ħaġa ta' ġobna. Issa, naħseb jiena illi ix-xogħol li saraw nek illum huwa ta' min japprezzah u għandna wkoll nippruvaw Issa, nitrattaw di kwistjoni ta' terroristi finanzjarji, rating agencies per eżempju. Aħna rridu nitrattaw il-governanza fuq livell politiku, terroristi finanzjarji biex ikonna eh, futur aħjar. Grazzi. Kadenbach, jajna lepto. Signora Kadenbach, għal-minuta. Grazzi, President, Kommissarju. President tal-Konsil. Illum qegħdin niskelmu dwar governanza ekonomika Ewropea. Naħseb li jessa wasal il-moment li nirrealizzaw illi il-suq komuni mhuwiex valur. Is-suq qiegħed hemmhekk biex iservi il-ċittadini, il-5 miljun Ewropej. Għanna bżon kemm il-konsolidazzjoni kif ukoll it-tkabbir imma dawn it-tnejn għandhom iwaslu għal konsolidazzjoni soċjalment sostenibbli u tkabbir sostenibbli. In-nistana rridu l-perspettivi ma ma nistawx intu għamlom daw jekk ma nistawx inwedu miżuri. Illi jiġdu illi din l-Ewropa twassal għal prosperità. Signora Dati. Grazzi, President. L-għanet huwa minnu illi il-krizi għall-arrieda fil-Greċja għal mezz tħassib leġittimi wkoll fiċ-ċittadini tagħna kif qalet il-kollega ta' qabli m'għandniex noqogħdu nippuntaw subanna lejn il-Greċja biss qishom waħedhom daw idu nitalmu sabiex ikollna Ewropa iktar e, politika u nemxu lejn il-governanza ekonomika. Il-Kommissjoni qed tipproponi li E, tħares u tara il-budget nazzjonali qabel dawn joħorġu. Imma iktar ħaġa importanti hija il-governanza ekonomika Ewropea u mhux li wieqed joqgħod jifli minn qabel il-budget nazzjonali tal-Istati Membri naħseb li proposta tal-Kummissjoni tkun qiegħda biss twassal għal inkonsistenza kostituzzjonali u twassal għal iktar burokrazija fl-Ewropa u din hija l-aħħar ħaġa li neħtieġu aħna fl-Ewropa. Is-Sinjura Dansila, għal-minuta. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toții că strategia europeană 20... Grazie, President. Il-kol nafu illi l-istrateġija 2020 tnediet sabiex tiffaċilita l-ġrida kontra l-kriżi ekonomika u biex tħejjej l-Unjoni Ewropea d-deċenju li jmiss. Ħasra li din l-istrateġija maturix eh, triq ċara għal reviżjoni ta' waħed mill-iktar politika komuni importanti, ċe il politika agrikola. U din hija serja ħafna lix l-agrikoltura hija strument essenzjali biex jilħaq l-għaniet tal-istrateġija 2020. Ir-referenza li għanna unek id-daħlet fl ħar minuta u għalek il-prezenza tal-agrikoltura ma tinħax fil-dokument Però hemm xi idea attiva fuq il-futur tal-kap ma ma tagħmilx bħala element essenzjali fih dan approċċ aktar wiesa li għandu jieħu konsiderazzjoni eh, tal-sfidi li ħajġu minħabba l-irdupjar tad domanda li kell u l sfidi ta' tibdil tal-klima. Is-sur Sikerski, Sinjuri, ma kellniex raġuni għalfejn, ma natanix raġuni għalfejn din il-kriżi fil-Greċja faqqat issemmu ukoll periklu f'pajjiżi oħra. Il-kriżi finanzjarja saret e-, kriżi ekonomika, aħna b'xi mod fallejna, dan rridu ngħiduh b'maċċaru tont. Aħna ma kellniex koordinazzjoni biżejjed tal-politika finanzjarja fl-Unjoni Ewropea ma zamejniex ma termini tal-patt ta' stabilità u tkabbir il-budgets nazzjonali ma kienux realistiċi, kienu għadin jintefqu flejjes zgbar u kien hemm dħul baxx u l-Kummissjoni x'għamlet, il-Bank Ċentrali Ewropew x'għamel. Nansab li rridu nkunu onesti ngħidu l-affarijiet kif huma. L-Istati membri mhumiex għazin jippermettu li jkun hemm studju u analiżi tal-budget nazzjonali tagħhom u fis-snin li għaddew aħna konna moħħna fit-Trattat tal-Lisbona u ma konniex qegħdin naħsbu fuq l-Unjoni tal- eh, muniti tal-flus Grazzi ħafna għaddis issa Sur Lopez Carrido għal Kunsill. Grazzi Sur President. Bazzikament nistaw najdu li qegħdin dim sitwazzjoni illi tiġbaħ oħrajn ta' l-istorja tal-Unjoni Ewropea. U dawn l-avvenimenti fil-passat ħdimna fuqhom u sibna tarfhom ukoll. Per eżempju, nistaw naraw kriżijiet li kellna wara t-tini gwerra dinjija illi imbat wassal għal eh, twelit ta' dak li dak iż-żmien laqas biss kienet tissejjaħ Unjoni Ewropea niftakru meta eh, tella u twaqqa mbagħad il ħajta ta' Berlin. Dawn kienu kollha sfidi kbar, però imxejna l qudiem approvajna trattat ġdid Dan kolla li għamen, dan u koll li għamilna fil-bidu ta' dan is-seklu permezz ta' Trattat ta' Lisbona u dan huwa l-unika ħruġ, l-unika mm, soluzzjoni għad situazzjoni attwali. Mbagħad għandna il-populizmu, protezzjonizmu. Dan mhuwiex possibilità, mhuwiex alternattiva aħna rridu nimxu lejn Ewropa illi issolvi il-nuqqasijiet illi għanda sibtarfom. U dan il-nuqqasijiet deru u spikkaw meta kellna din il-krizi tassew gravi li bħala qatt marajna. Għalek, il-mod kif nistgħu aħna nwieġbu għal dawn is-swieq deregolati jew kif nistgħu nwieġbu għal problema li jista' jkun hemm fis-sistema produttiva u fin-nuqqas ta' kompetittività b'effetti gravi ħafna u impatt soċjali enormi bħalma u l-qat li jeżisti bħalissa għandna problema ta' deficit 20 minn 27 pajjiż għandhom deficit eċċessiv u rridu naraw ukoll kif nistgħu nwieġbu għal nuqqas ovvju tal-Unjoni Ewropea illi aħna jrid ikollna aktar Ewropa u mhux inqas Ewropa. Bekk irridu wieġbu għal din il-problema. U l-Ewropa tat reazzjoni mela le? Eh, kien ħafna interventi kien hemm tiegħi tal-Kummissarju Ren ukoll fejn aħna għedna li l-Unjoni Ewropea iva tat tweġiba. Però bħalissa eh, l-affarijiet għaġlu iżjed. U għalhekk irridu wieġbu biktar ehm, veloċità u iktar ħeffa għal din is-sitwazzjoni rridu nindirizzaw dawk il-problemi ta' sustanza u bażiċi illi jeżistu bħalissa u li qegħdin joħolqu l-problemi. Jena nixtieq nitlob l-istituzzjonijiet Ewropew biex jikkollaboraw qed nitlob anke l-Parlament. Hemm ħames aspetti fejn iridu naġġlu iżjed. Sabiex nilħu u nlestu din il-biċċa xogħol li bdejna l-ewwel nett. Is-solidarjetà hemm bżonn li kollna iktar solidarjetà fiż-żona euro u din hija ħaġa li għednija għandna bżonn f'dawn il-irritu kolna dan il-font ta' 750.000 euro eh, biex 1000 miljon euro biex nkunu nistgħu wieġbu għal dawn il-problemi. U dan hija ħaġa li ħarġet ukoll mill-Kunsill illi approvaħ fid disa ta' Mejju u flimkien mal-azzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew għadin issa nippruvaw nindirizzaw anki id-dejn tal-Istati Membri permezz tal-possibiltajiet li jagħti trattat tal-Lisbona. Mbagħad hawnhekk fil-Parlament qegħdin niddiskutu issa l-pakket ta' supervizjoni. U din hija ħaġa li ġid deċiża anki fl-ECOFIN ir-regolamentazzjoni ta' l-hedge funds. Iva, jista' jsir dan, ir-regolamentazzjoni saret imma rridu l-essu negozjati bejn il-Kunsill u l-Parlament ma kemm jista' jkun fuq dan il-pakket ta' supervizjoni, dan il-pakket qegħdin irregolaw ukoll ir-rating agencies għaliex dawn ir-rating agencies issa ħajkunu sottometti għas-supervizjoni tal-Awtorità Ewropea. U dana biex nwieġab ċertu mistoqsijiet li saru dal-ħodu. Imbagħad it-tielet net, kompetittività. Importanti ferm illi anke fil-Konsill Ewropew ta' ġunju tiġi approvata l-istrateġija 2020 u din l-istrateġija tikkwantifika eh, l-għanijiet fossom per eżempju il-faqar u l-inklużjoni eh, soċjali li s'issa għada għat maġġiet kwantifikata. Din l-istrateġija hija ħafna iktar eżiġenti minn dak li kellna fil-istrateġija tal-Lisbona. Qegħdin nagħtu eh, inċentivi pożittivi Palma hi fil-fat l-autorizzazzjoni tal-fondi strutturali u l-fondi Ewropej. Ir-raba net, ir-raba punt importanti. Il-pakket fuq il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika li għadu kif ippreżenta kummissarju Oliren fit-12 ta' Mejju. U li dan ġi studjat il-biraħ fl-ekofin u diskuss hemmhekk huwa essenzjali illi aħna nagħmlu dak li għedin trattat tal-Lisbona fejn qegħdin nitkellmu fuq artiklu 5 tat Trattat ta' Funzjonament illi l-istati membri huma obbligati, ġifri mhux qegħdin ngħidu jkun aħjar jew nixtiequ li jsirek, le l-istati membri huma obbligati illi jkoordinaw il-politika ta' ekonomika, il-politika tal impjiegi u anki il-politika tal-soċjali tagħhom. Dan hija f'artiklu 136 illi rridu il u ħna rridu naċċeleraw u koll id-diskussjoni u d-deċizjoni li rridu nieħdu li ħad titqajam ukoll fil-G20. Jiena nishtuq nitlob il-Parlament Ewropew li dan il-punti importanti ferm li ħajir riflettu tmexxija l-qoddim F'dan il-kwistjoni ta' governanza Ewropea, nitlob li dan jiġu approvati fil-Parlament Ewropew biex malajr kemm jista' jkun ikollna deċiżjoni dwarhom ma nistgħux naħlu iktar ħin u noqogħdu nistennew iżjed. Naħseb illi laqda fl-Unjoni Ewropea qatt ma kien hemm bżonna daqs illum. U nixtieq nitlob solidarjetà mhux biss bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea, imma anki bejn l-istituzzjonijiet, il-Parlament huwa istituzzjoni Ewropea, il-Kummissjoni hija istituzzjoni Ewropea, il-Kunsill ukoll huwa istituzzjoni Ewropea. L-istituzzjonijiet iridu jikkollaboraw sabiex din it-tmexxija l-qudiem għal-Governanza Ewropea u r-riżoluzzjoni tal- s-sustanza ta' dawn il-problemi nil-ħuwa u din tkun manifestazzjoni tal-politika li qed tmexxi l qudiem l-Unjoni Ewropea u li tkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tagħna li propju dan qegħdin jistennew minna illi nagħmlu din il-biċċa xogħol. Grazzi President. Τέλος, Grazie, issa nisimaw il-Kommissjoni Surrejn. The votes will take place at... Votazzjoni eh, fi nofsenaru 10. U għalek Surrejn tista tiħu il-ħintija, grazie. President, eh, honorable members... Eh. President, onorevoli membri, grazzi għal dan id-dibattitu serju ta' sustanza illi jirrifletta eh, s-sitwazzjoni li għanna qoddimna bħala Ewropa. L-ewwel net xtaqt ngħid illi jiena tassew napprezza l-appoġġ sħiħ tal-Parlament Ewropew għat-tisħiħ ta' governanza ekonomika kif ukoll jiena bir-reqqa qatt nisma' lill-Ministru Diego López Garrido u nirringrazzja lill presidenza Spanjola għall appoġġ u għall kooperazzjoni eċċellenti fuq din il-kwistjoni, kif ukoll fuq kwistjoni torrajn. Jina tassew naqbel ma' dawk minnkom illi sejħu għal Unjoni Ekonomika biex tkun ta' komplementazzjoni għal dik monetarja. Din hija direzzjoni rridu naqbdu issa u din hija lezzjoni kritika li rridu nitalmu minn din il-kriżi. Aħna rridu naħdmu fuq tlet eh, direzzjonijiet. L-ewwel net irridu nkomplu riżoluzzjonijiet tal-kriżi bil-viġilanza mal-Greċja u ma' postijiet oħra fl-Ewropa. Aħna evitajna eh, situazzjoni pal tal Brothers, iżda ċertament aħna għadna maħniex il-bot mill-perikli u allura irridu nissuktaw bil-vigilanza u bil-determinazzjoni biex nissalvagwardjaw stabilita eh, finanzjarja fl-Europa u bekk inħarsu l-irkupru ekonomiku fraġili fil-kontinent tagħna. Tieni punt, irridu nħaffu u nintensifikaw unlestu il-riforma regolatorja ta' swieq finanzjari, il-levis tal-banek, għal dak li xaqsam l-aġenziji eh, tal-kreditu, tajjeb l-intuazzjoni fuq livell Ewropew u aħjar u tajjeb li namlu dan minnu fih. Irridu noħolqu għafas sabiex nikorreġu s-sistemi ta' carryovers għal swieq finanzjari u dwar dan il-punt jina ta' sew naqbel mas s-njura Jakunsare u mas sur Zwobeda. Ovvjament, is-suq jista' jkun eh, jista' ovvjament jaqdina tajjeb, iżda mbagħad ovvjament eh, jista' jkollu l-aspetti negattivi tagħhom. U kif smajna eh, dan ukoll jorbot ma l-idea ta' su soċjali finanzjarju biex bekk aħna jkonna il-qafas legali għal dawn is-swieq finanzjarji biex bekk aħna nlestu din ir-riforma regolatorja. Tilet punt. Jeħtieġ li naslu issa deċiżjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' rinforzar tal-governanza fl-Europa Irridu nsaħħu l-istabilità, il-patt ta' stabilità u tkabbir biex ovvjament ikonna din il-sorveljanza fiskali u biex bekk ikonna sanzjonijiet li jaħdmu u ikonna regoli kif għal sur Karas. U jeħtieġ li jkollna setat ta' auditing. Il-President jinterrompi. Uh, Il-President, kollegi, jekk joġobkom, jekk jogħġobkom. hawnhekk qed nippruvaw intemmu dibattitu ta' sew importanti, jekk joġobkom nitolbukom illi ma tajtu xawnek f'din l-awla li xil-komissarju qed jipprova jala id-debattitu. Komissarju kjoġbok. I'm quite used. Iva, jina sam dorri din is-sitwazzjoni, President. Pero jina niħu pjaċir b'xi interess mill-awla għal dak li għedat najt. Mela, eh, rezoluzzjoni għal krizi ifisser li aħna nlestu ir-riforma kif ukoll ninforzaw il-governanza ekonomika. Dawn huma ovvjament l-isfidi li għandna qudiemna u nieħtieġ nibdew naħdmu minnu fih. Jena naqbel Mastur Marinescu huwa rrefera għal komunikazzjoni tal-Kummissjoni. U forsi ħadd ma kien jaħseb dana kollu u sitt xorilu Hawnhekk għandna elementi ta' komunikazzjoni dwar rinforzar ta' governanza ekonomika fl-Ewropa u hawnhekk għandna ħafna inizjattivi konkreti f'dan id-dokument. Ġifieri għandna ħafna dettalji f'dan dokument, ħafna elementi li jeneħtieġu fl-Ewropa u se u proposti leġislattivi ehm, dal wat U għalek, aħna ħadna l-inizjattiva u bekk ħankomplu din id-direzzjoni. Is-Sur uh, semma illi m'għandniex noqogħdu nistennew it-task force. Eh, ovvjament aħna qegħdin kontribwixxu b'mod attiv u konstruttiv għax-xogħol tal-task force immexxi mill-President Van Rompuy iżda aħna ovvjament għandna dritt ta' inizjattiva u aħna dalwaqt senres u proposti leġislattivi konkreti biex insaħħu il-governanza ekonomika. Din hija l-essenza tal-metodu komunitarja dik hija li intom tlabtu għalija u sewwa li titolbu għalija m'għandniex iż-żmien iżda ovvjament iridu nitwazzjoni minnu fih issa huwa essenzjali li nkomplu dawn l-inizjattivi li semmejt. U għalhekk, President u onorevoli membri, Jiena nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi jeħtieġ li konna alleanza bejn l-istituzzjonijiet biex aħna ovvjament nilħqu dawn l-anijiet l-Unjoni Ewropea dejjem ipproduċiet l-aqwa riżultati permezz ta' għaqda bejn il-Parlament u l kummissjoni U allura jiena neħtieġ l-appoġġ tagħkom u uh, importanti wkoll illi il-parlamenti nazzjonali u kol ikunu mana b'approċċ inklusiv kif smajna u kol hawnhekk fid-dibattitu tagħna. Iżda li importanti importanti wkoll huwa illi intom tiftakru li l-Parlament Ewropew jista jgħin l-Unjoni Ewropea. Il-kol flimkien biex nieħdu azzjoni ta' malajr b'aktar determinazzjoni. U jekk joġobkom, ikkonvinċu il-kostituenti tagħkom l membri stat, Stati membri u kol. Jena nittama li jintom tistaw u sessemmaw leħenkom u jena ovvjament nidependi fuqkom li jintom titu pozizjoni determinati u b'saħħithom għal risoluzzjoni tal-2020 u dan eh, f'din il-ġimgħa ta' plenarja tal-Parlament. U għalhekk, onorevoli membri irridu nkomplu minar dewmin biex bekk ikonna il-governanza ekonomika fl-Europa. Grazzi. Grazzi ħafna lil kummissarju u bekk ġejna fit-tmim id-dibattitu konġunt. Il-votazzjonijiet jibdew eh, minn hawn ftit minuti oħra.